meħba minn qalbi mod speċjali lill-membri tal-Parlamenti Nazzjonali nixtieq nagħtikom merħba minn qalbi tal-għodu nixtieq nilqgħu wkoll il-membri tal-Parlament Ewropew. Grazzi tal-li estendejtu il-ġimgħa tagħkom sal-ġimgħa did-darba. Grazzi tal-li urejtu interess u tal-li attendu għal-konferenza tal-lum. U anka nirringrazzja l-kellima li dal-waqt ħan introduċi. Dan huwa xogħol importanti ħafna ta' follow-up ta' xogħol li qed isir fil-Parlament Ewropew, wara inkjesta li bdiet fl-aħħar mandat li kellna iżda dan huwa xogħol importanti fuq kwistjoni importanti u attwali ħafna illi intom ħafna membri nazzjonali diġa t tiddiskutu fil-pajizi membri, allura huwa pjaċir kbir għalija illi nilqakom għal din il-laqa tal-konferenza fuq il-sorveljanza u l-kontroll demokratiku tas servizzi tal-intelligenza fl-Unjoni Ewropea. Aħna edin naħdmu mal-Kumitat Permanenti P u I e tal-Parlament tal Belġan kif ukoll il-panel tal-kontroll parlamentari tal-Bundestag Ġermaniża kif ukoll il-Kumitat tas-Sigurtà tar-Repubblika Taljana. Aħna fil-fatt ħdimna ma' dawn it-tliet parlamenti u verament kien suċċess għalina l-naxxina naqdu rappresentanti tal dawn it-tliet parlamenti għanna fostna 38 membru minn 17 il-Kamra Parlamentari mill-Unjoni Ewropea kif ukoll minn Norveġja li inkludu l-President tal-Kamra tar-Rappreżentanti Belġana Sur Siegfried Bracke kif ukoll 14 il-President tal-Kumitati u ħames viċi Presidenti tal-Kumitati. Jiena ukoll għandi l-pjaċir li nilqa' l-esperti, organizzazzjoni tal-esperti minn pajjiżi differenti kif ukoll mill membri tal-Kumitat tal-Libe. Dan huwa suġġett importanti għas-soċjetajiet u għaċ-ċittadini wkoll. Iżda parti minn hekk is servizz tal-intelligenza għandhom lani li jgħinuna nipproteġu s-soċjetajiet demokratiċi tagħna mit-teddid għas-sigurtà. Iżda s-soċjetà demokratika hemm bżonn li nkomplu nikkontrollawhom il-qrib ħalli nkunu nistgħu nimplementaw ċertu proċeduri speċjali aħna għanna l-għan illi isu il-follow-up ta' rizoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 12 ta' Marzu 2014 fuq il-programm ta' sorveljanza tal-Istati Uniti, korpijiet ta' sorveljanza f'bosta stati membri u l-impatt fuq id-drittijiet fundamentali ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-kooperazzjoni transatlantika fil-qasam tal-ġustizzja u affarijiet interni. Il-Parlament Ewropew issa qiegħed iħejjed il-konferenza Jiena kontent ħafna li tliet parlamenti nazzjonali u il-korpi speċjalizzati tagħhom aċċettaw li jorganizzaw il-konferenzi tal-lum. Jiena dan qed narfu bħala pass importanti fi dan il-kooperazzjoni tagħna. Nixtieq ringrazzja il-Kumitat tal-Rappreżentanti tal-Kamra tal-Rappresentanti Belġana sabiex ikkontrolaw il-Kumitat Permanenti PUI, il-Panel ta' Kontroll Parlamentari tal-Bundestag Ġermaniza u l-Kumitat tas Sigurta tal-Repubblika Taljana. Jina naf li fil-fat kienem konferenzi li saru f'Ruma, f'Brussell u f'Berlin u nittamil l kooperazzjoni tista' tkompli fis-snin li ġejjin. Issa nixtieq nistieden l sunjura Njura Solvita Aboltina, il-President tal-Kumitat tad-Difiża tas-Sigurtà Nazzjonali tal-Parlament tal-Latvja u minħabba li issa ninsabu taħt it-tmexxija tal kunsill tal-President tal-Latvja, naħseb li huwa xira illi l-Parlament tal-Latvja għandu jintroduċi din il-konferenza. Grazzi ħafna, Sur Moraes, Aziz, mistidna, distinti, eżiz kollegi, huwa unura li għal nipparteċipa għal din il-konferenza li hija dedikata għal sorveljenza għal kontroll ta' sigurta nazzjonali tal-pajjiż kif tafu aħna għandna l-ewwel prezidenza tal-Kunsill u waħda mill-affarijiet li fukajna fuqhom qabel ma bdejna bil-presidenza tagħna kienet l-effettività u l-viżibilità tal-politika tas-sigurtà u tad-difiża komuni kif ukoll iċ-ċiber sigurtà. parti minn hekk anke f'dak l xieqsam l aspetti esterni tal- l-azzjoni kontra terrorizmu ħana edna li ħanihdu impensa biex nkomplu nġiddu kontra ġelita barranin, kontra finanzjament ta' terrorizmu, radikalizzazzjoni u it-tfittxija ta' nisa biex isiru terroristi aħna qegħdin naraw illi fil-fatt hemm ħafna organizzazzjonijiet ta' terroristi illi qegħdin jirradikalizzaw iktar nies u dan huma teddiet ta' sigurtà pubblika u tal-ordni pubblika tagħna. Il-politika ta' sigurtà fl-Ewropa mbidlet dal-aħħar ftit snin aħna rajna illi s-sigurta kienet medda fil-parti tal-punet kif ukoll fil-parti tal-vant b'mod sinifikanti. Il-fatt illi il russja invadew il-Krimea u ziduwa ma territorju russu dan għamel l-affarijiet iktar diffiċli fil-vant tal-Ewropa. Fl-istess ħin għana qegħdin naraw illi qed nesperjenzaw traġedja ta' kuljum fin-nofsinhar tal-Ewropa minħabba refuġjati li qegħdin jitilfu ħajjithom illi dan huwa kollu xhieda ta' sitwazzjoni li jasmur għallar fis-Sirja u fil vantassan Aħna qegħdin naraw ukoll li qegħdin naffaċċaw ukoll ta' dit fil ċiber sigurta u l organizzazzjoni ta' terroristi qegħdin jippruvaw jaħdmu u jihdu azzjoni fil-sessin. aħna irridu inkomplu nikkontrollaw nħidu azzjoni qabel ma dawn it-teddidiet isiru realtà u jorqtuna ħażin. Minkejja illi l attaki terroristiċi seħħew daċxie jibbot mill-ladja f'Pariġi jiena nixtieq ngħid illi s-sigurtà tagħna xorta waħda kienet medda u mdajfa. L-awtoritajiet ta' intelligenza setgħu jgħinuna ħalli nevitaw li nkollna istensjoni tensjoni grazzi għal kooperazzjoni internazzjonali dan u eżempju li juri illi relevanti kemm aħna l-bot minn xulxin u l-kol kem aħna affettwati mill-istess tedidiet globali u għanna naħdmu fl-imkien sabiex nelbu dawn il-problemi. Demokrazija illum hija bbażata fuq l-intelligenza u dawn l-organizzazzjonijiet għandhom ikunu setana ħafna aħna irridu wkoll niżguraw il-privatezza tal-individwi u r-responsabilità tal sigurta tal-poplu verament issa hija aktar importanti minn qatt qabel. Aħna qegħdin naraw il-sigurtà nazzjonali tista' tkun garantita permezz tal-mekkanizmi tagħna. Dawn il-mekkanizmi għandhom ikunu mifhuma mill-pubbliku u l-ċittadini għandhom ikollhom fiduċja fihom iżda mhux dejjem nistgħu nkunu trasparenti dwarhom, jiena u l-kollegi konna qegħdin niċċajtaw. Illi llum in-nies fil-Latvja u fl-Ewropa huma lesti li jagħtu l-informazzjoni tagħhom lis-settur privat illi iwadhom li ħajtuhom xi discount jew xi skont x'imkien xi ħwienet Iżda jekk ikunu edin ikunu mitluba l-informazzjoni minnaħat tal-gvern sabiex niproteġuhom dan ikun mifhum bħala violazzjoni tal-privatezza, tal-ġittijiet tal-privatezza. Issa ħna rridu naraw illi kulħadd jara illi dawn ir-regoli qegħdin nirrispettawhom. Naħseb li l-iskrutinju parlamentarju importanti ħafna sabiex nżommu ċertu livell ta' kompetenza fi xol tal-intelligenza dan huwa xogħol li għandu jinżam sigrit minħabba illi l-ħajja u xogħol eh, ta' dawn in-nies għandu jkun protett u mħares. Aħna nafu li l-Unjoni Ewropea ukoll tistqar li s-sigurtà nazzjonali hija responsabilità tal-Istati membri iżda Apparti minn hekk aħna nafu li hemm numru ta' teddit li dejjem qed jistit u l-natura ta' seklu 21 li qed wassal dan il-fenomenu ta' radikalizzazzjoni sabiex nabdu il-problema hemm bżonn li naqdu mal-imsieħba li jaħsbuha bħalna ħalli bekk aħna naħdmu b'mod deċiżiv u jkunna dialogu interparlamentari bħal dan ħalli nħedġu l-servizzi tal-intelligenza sabiex jagħmlu xogħolhom sewwa u jħarsu l-pajjiżi tagħna anka fid-dawl tal-bidliet teknoloġiċi. Il-lan ta' Ewropa bazata fuq e, lan tal-ġit u prosperità u sigurta hija xi ħaġa importanti ħafna u li jenna noħolmu u bija. Illum il-ġurnata dawn il-valuri ma nbidlux il-prosperità Ewropea xi ħaġa importanti issa tippermettilna li nsibu soluzzjonijiet tal-problemi li għaddin naffaċċjaw illum u li ħajkonna fil-ġejjin li l-Ewropa għandha bżonn li tkun b'saħħitha u aħna ħan iddependu ħafna fuq tip ta' kooperazzjoni ħajna xinna jkollna fl-imkien u aħna rridu inħarsu lejn l-affarijiet li huma komuni li jistaw ikunu ta' beneficju għalina. Jien naħseb il-lum ħajkonna l-okkazjoni li nisimaw l-opinjoni ta' bosta parlamenti differenti u naħseb li permezz ta' kooperazzjoni iktar mill-qrib nistaw intejbu l-kooperazzjoni internazzjonali tamil ħajkonna konferenza siwja u tajba u kostruttiva ringrazzakom ħafna tal-attenzjoni. Thank you very much, Ms. Aboltina, and thank you for beginning. Grazzi ħafna Sinjura Aboltina u grazie tal-li għamilt lista tal-kwistjonijiet li ħana ħana analizzaw iktar fid-dettal. Ħan niftħu l-ewwel sessjonijiet, sessjoni sa fuq il-konsegwenzi tal-kontroll tal-intelligenza f'din id-dinja li qed tinbidel malajr ħafna għandi l-unur li issa bħala kowċer għandi s-sur Siegfried Bracke li huwa ċer tal-Kamra tal-Rappresentanti Belġana kif ukoll ċer tal-Kumitat Responsabbli għal Kontroll tal-Standing Committee PUI. U qabel ma nsiden li l-President Brakessa biex jitkellem nixtieq li nistiden l-membri kollha illi jixtiequ jitkellmu matul id-dibattitu sabiex jgħiduli mill-iktar fis possibbli meta nibdew kull sessjoni u kull workshop. Għanna karti ta' illi tistaw tużaw sabiex tindikaw li tixtiqu titkellmu ta' kuluri differenti għal kull parti tal-laqa issa għal din is-sessjoni tal-ftuħ għandkom karta roza, karta blu għall-ewwel workshop, eh, karta ħadra ċara għat-tieni workshop. Ġifiri, fil-bidu ta' kull sessjoni kħiġobkom uruni il-karta illi sabiex turuni li tixtuq titkellmu mhux jiena eventajtom dawn ir-regoli imma din hija l-proċedura. Eh, President Bracke, qabel ma nħallik titkellem nixtieq ngħidulkom li jekintom intom tossukom iktar konditor li jdejkom għamlu hekk ukoll. u kol. minn intom qabel ma tibdew titkellmu mill-ma parlament ġejjin għalli bekk nkunu nafu minn intom mela qabel mm, id-diskorsi ħajkollna il-żewġ interventi minnaħa tal-Parlamenti Nazzjonali mbagħad intervent minnaħa ta' membru tal-Parlament Ewropew Għalli bekk niggarantixxu li jkollna kemm jista' jkun kontribuzzjonijiet min-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali. Ġifieri nitlobkom sabiex titkellmu fil-qosor kemm jista' jkun iżda sabiex ikollna dibattitu. Għani maħt nishtiq illi intom toqdu attenti għal-ħin u koll, apparti minnek nishtiq nistidin komu koll għal-cocktail reception illi ħatkun organizzata l-lejla wara nispiċċaw mill-laqa, eżattament hawnhekk barra minn din il-kamra, ġifiri għandkom xi ħaġa illi tistgħu tistenaw bil-ħerqa għal meta nispiċċaw biex xogħol tagħna. President Prakes se nistiednek sabiex tmexxi l-ewwel sessjoni. Grazzi ħafna Sur Moraes. Eżis, kollegi, eżis mistiedna jiena hija sabiex nilqakom hawnhekk fi Brussell fil-qalba tal-Unjoni Ewropea din il-konferenza importanti ħafna konferenza importanti mħabba li jiena konvinti li s-suġġett li ħan iddiskutu llum u għada jista' jsir iktar importanti fil-ġejjini qarib u jkolli ngħid illi fil-ġejjin inbijat ukoll. koll sabiex intejbu libertajiet ċivili ġustizza affarijiet interni fir riżoluzzjoni ta' 12 ta' Marzu 2014 il-Parlament Ewropew stabilixxa biċċar il-sorveljanza demokratika tal-servizz tal-intelligenza l-ewwel net jidher li l-mekkaniżmi tal-kontroll u sorveljanza ma kienux adattati jew nkella ma kienux adattati biżejjed għal din il-bidla teknoloġika li kellna f'daw l-aħħar 10 snin, apparti minn hekk dan il-kontroll jgħat isir biss fuq il-livell nazzjonali minkejja żieda tal-iskampi tal-informazzjoni bejn is-servizzi tal-intelligenza tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea bejn l-Istati Membri u kollu bejn l-pajjiżi terzi. U apparti minn hekk aħna rajna li kien hemm differenza kbira bejn il-kooperazzjoni nazzjonali kif ukoll kapaċitajiet ta' kontroll illi huma limitati għal livell nazzjonali minnaħa l-oħra li waslu u qed nikkwota għal eh, skrutinju demokratiku li ma kienx effiċenti bażejjed u laqas effettiv. U aħna qegħdin naraw illi il-korpi tal-sorveljanza nazzjonali eh, eh, huma jagħmlu minn kollox sabiex jagħmlu xogħolhom sew. Jiena bħala ċer tal-Standing Committee PUI, e, aħna dejjem provajna nagħmlu xogħolna bl mod sigur sa sabiex insaħħu l-kooperazzjoni internazzjonali bejn servizzi ta' intelligenza iġija issa lil dawn il-korpi ta' sorveljanza sabiex jieħdu e, u jisu dawn l-iżviluppi. Parti minn hekk aħna naraw illi l-esperti dan l-aħħar nizlu ħames karatteristiċi importanti. l għonet il- Eh, il-korp ta' sorveljanza għandu jaħdem mod indipendenti mill servizzi ta' intelligenza u mill-eżekuttiv. parti minn hekk għandu jkompli kontrolla investigazzjonijiet li jixtieq jagħmel. parti minn hekk dan il-korp għandu jkollu aċċess għall informazzjoni kollha li hija klassifikata bħala sigrita u l-informazzjoni kollha għandha żomm is-sigriti u kollu fis-sessin il-ħames punt għandhom ikollha biżejjed setat legali, riżorsi finanzjarju u ħaddiema sabiex jaħdmu tajjeb. Jiena naqbel perfettament ma' dawn il-ħames karatteristiċi li kienu identifikati mill-esperti iżda parti minn hekk jiena naħseb li dawn il-ħames karatteristiċi jirriflettu l-realtà b'mod parzjali biss minħabba l-kontest internazzjonali xorta waħda mhux indirizzat Fir-rekomendazzjonijiet estensivi l-Parlament Ewropew mhuwiex ambigwu f'dan il-qasam jiena nista' nikkwota. Il-Kummissjoni qiegħda titlob li jkun hemm iktar kooperazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam is-sorveljanza fl-Unjoni Ewropea, speċjal dak li għandu x'jaqsam id-dimensjoni transkonfinali u apparti minn hekk aħna qegħdin nitolbu l-Istati Membri sabiex niżviluppaw il-kooperazzjoni mal- korpi ta' sorveljanza naħseb illi inkiteb ħafna fuq hekk fil-passat. Iżda inizjattivi prattiċi apparti minn xi kuntatti bilaterali kolli ngħid il ma sarx wis iktar minn hekk. L-organizzazzjoni ta' din il-konferenza hija xi ħaġa li aħna naħsbu li kien vera siwja u issa wasal il-waqt li il-korpi nazzjonali jieħdu irridni fidejhom u jieħdu azzjoni. Sinjuri nittamma li ħajkonna diskussjoni kostruttiva u siwja ħafna. Grazzi. Uh, ladies and gentlemen, Signori, ewa pjaċir nati il-mikrofonu lil sur Ilka Salmi, li huwa id-direttur ta' Intzen. U għalinna li se jkollu jitlaq fl-10 u se senati mill-ewwel il-mikrofonu. President, membri tal-Parlament Ewropew, u membri tal-Parlamenti Nazjonali. L-għonet ringrazzjakum tal-opportunità li nitkellem ma'kom dal-ħodu. Dan huwa importanti ħafna għal insen tal-Unjoni Ewropea li nattu mm, idea ta' dak li namlu aħna u kif immexxu il-ħidma tagħna eh, għax fi Brussella u min jaħseb eh, ħażin fuq dak li namlu aħna. Jiena sen nipprova naqsam il preżentazzjoni tiegħi fi tliet oqsma. Oh, L-ewwel net se ngħid x'inhuma l-attivitajiet tagħna x'namlu u kif aħna organizzati l-istruttura tagħna u x'tip ta' prodotti natu. It-tieni eh, nixtieq ngħid xi ħaġa fuq id-differenzi bejn l-attivitajiet tagħna u dawk tal-intelligenza eh, u sikurezza nazzjonali. U nixtieq ngħid li qabel kont id-direttur tal sikurezza u intelligence finlandiza u għal daqstant naf kif jaħdmu servizzi nazjonali. U fl-aħħar, l-aħħar parti, senajt xkemtejn fuq il-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew kif inhu organizzat u anki l-bażi legali għal ħidma tana u xuħut mir riżultati reċenti li sa l-instabu fil-Parlament Ewropew jew Mm, anki mill-naħa tal-Kommissjoni fuq l-attivitajiet tal-insen. Se nitkellem nitkellem fil-qosor ħafna għax eh, jiddispjaċini għandi zjarit li ġejjin mill-bot ħafna u rrid inkun fl-uffiċċju tiegħi fit ta' flash u nofsu biex nagħtikom anki l-opportunità li tagħmlu l-mistoqsijiet tagħkom se nipprova nitkellem fil-qosor ħafna jina wara kollox għandi esperjenza ta' xi 20 sena fis-servizzi ta' intelligence. Mela, l-ewwel attivitajiet tal insen affarijiet bażiċi, l-ewwel net aħna parti tal-EAS, aħna direttorat tal-EAS, għanna staff ta' xi 80 persuna illum, kważi mill-membri eh, tal-Unjoni Ewropea kollha, mill-Istati membri. Em, eh, ftit servizzi ta' intelligence li għadhom ma eh, inaqdux magħna. Eh, u eh, eh, najti li ħafna mis-servizzi huma prezenti fuq żewġ naħat kemm intelligence kif ukoll security. U ħaġa li nixtieq nitkellem fuqha u nisħaq fuq aħna maħniex aġenzija, aħna mannix intelligence, aħna ma nistawx nużaw uh, miżuri korċizivi u ma nixbrux data personali u dawn huma differenzi prinċipali meta tqabbel attivitajiet tagħna ma dawk tal-istati membri. U naħseb li din hija ħaġa importanti ħafna u kruċjali mm, mill mekkaniżmi ta' kontrollu ta' oversight ta' tal-attivitajiet tagħna. Is-sena li għaddiet aħna ipproduċejna xi 500 evalwazzjoni ta' intelligence li huma strateġiċi. U aħna ma nistawx natu eh, intelligence tattika operativa. Eh, dawn huma evalwazzjonijiet fi żmien twil jew fi żmien medju ta' reġuni jew ta' pajjiżi fejn jistaw jaffettwaw is-sikurtà eh, tal-Unjoni Ewropea jew l-interessi tagħha il-fokus principali huwa barra mill-Unjoni Ewropea u mbagħad għandna rabtiet mal-counterterrorism u kwistjonijiet li rigwardaw e, il-ċibernetika. Aħna għandna żewġ diviżjonijiet. Il-diviżjoni l-oħra tal-analiżi fija 45 esperti sekundati mill-istati membri Barra minn hekk imbagħad għandna xi funzjonari mill-Unjoni Ewropea u hemm xi nies bħali li għandhom background tal-intelligence. U ħafna minna funzjonari eh, temporani tal-Unjoni Ewropea. Fil-divizjoni tal-analizi, anki din hija maqsuma f'sezzjonijiet erba minnhom reġjonali u tlieta minnhom tematiċi. Il-klienti tagħna prinċipali naturalment huma il-Viċi President eh, rappreżentantoli Sinjora Mogorini u aħna nippreżentaw anki rapporti tagħna kollha lil eh, deċiżuri importanti tal-Unjoni Ewropea, il-President tal-Kummissjoni u tal-Kunsil, kif ukoll l-uffiċjali eh, importanti tal-Kummissjoni u tal-EAS. Aħna natu briefing lil gruppi ta' ħidma tal-Kunsill Ewropew għamilna aktar minn 200 intervenzjoni s-sena li għaddit fuq ħafna suġġetti differenti. U kifat, iktar minn ħames eh, briefings bil-miktub. Dawn is-sena li għaddit. U is-sorsi li mumma mem lebda kapacità ta' ġbir. Aħna pratikament norbtu fuq il-kontribuzzjonijiet li nirċevu mill-servizzi tal-Stati membri Ewropej. U din hija kwistjoni fejn għandna monopolju u aħna nishtiq ringrazzja anki il-soċjetà ċivili aħna irċevejna eluf ta' kontribuzzjonijiet is-sena li għaddiet li huma ħafna u eh, nishtiqna jina wara kollox ili xi erba' snin nistaf dan il-post. Il-kwantità eh, però anki l-kwalità tiebet f'dawn l-erba' snin. Għal daqstant hemm anke impenn minn naħa tal-aġenziji li assistuna eh, fil-kontribuzzjonijiet tagħhom u li jagħtuna anki l-iktar informazzjoni ta' intelligence reċenti u jiena nista' nara illi dan huwa assi verament validu u anki il-president u l u li jħossu l-istess ħaġa fuq dan il-kwalità ta, dawn ir-rapporti. Naturalment aħna u konnortu fuq il-informazzjoni disponibli pubblikament. U kif diġa għat aħna manna lebda dritt illi namlu miżuri klandestini u operazzjonijiet klandestini u aħna għal daqstant aħna nistaw naċċedu biss informazzjoni li hija disponibbli Sors oħra importanti huma ir-rapporti mid-delegazzjonijiet Ewropej. Kif intkom tafu hemm 140 delegazzjoni mad-dinja kollha u ir-rapporti mm, ta' dawn id-delegazzjonijiet huma importanti ħafna għal ħidma tagħna. U mbagħad l-unika kapaċità li tagħna hija il-kooperazzjoni mal- ċentru ta' satellitari Ewropew mm, ta' Spanja għanna ċessa l-immagini illi jiġu prodotti minn satsen Ewropew u dana kien importanti anki biex inkunu nistaw nikontrollaw il-kriżi reċenti fil fundiera Però għanna anki kooperazzjoni mill-qrib mal-istaff militari Eh, tal-Unjoni Ewropea, l-UMS, li għandhom ukoll background ta' intelligence. Il-produzzjoni tagħna f'ħafna każijiet hija produzzjoni konġunta ma' mal-militari u dana huwa ħaġa unika globalment u dina kienet il-volontà tal-klienti tagħna prinċipali illi natu l-intelligence minn one-stop shop. shop U jina eh, nemmen f'dan il-kunċett fejn nistaw aħna eh, nixbru fl-imkien l-aspetti ċivili u militari fil-rapporti li namlu. Jena diġa semmejt it-tini punti għaj, ċoħe differenzi. Eh, L-idea hija li aħna maħnix aġenzija operativa, maħnix kapacità ta' ġbir. U minnaħa tal-privatezza dan huwa punt importanti ħafna din hija situazzjoni attwali fl-Unjoni Ewropea. U biex nitkellem bis-sinċerità biex biex fil-fatt biex naqdu il-ħidma tagħna m'għandniex bżonn eh, ikonna x'naqsmu ma' data personali individuali. Aħna kull ma nagħmlu u analiżi strateġika illi rari eh, illi jkun hemm individwu li kollu ruol importanti e, b'mod tali li konna bżon ta' file separat. Issa, e, Fuq dak li intqal reċentement fuq l-attivitajiet tagħna u diġà kien hemm referenza għal rapport fuq il-sorveljanza NSA tal-Istati Uniti fejn ir-rapporter kien il-President Moraes hemm stqarrija ċara li tirrigwarda ir-rwol tal-intsen u kif l-attivitajiet ta' intsen għandhom jiġu monitorati. U jekk ti permettu li jiena nishti nikota minn dan il-rapport. Il-rapport jitlobna illi il-intsen jgħatu rapporti l-korpi responsabili tal-parlament fuq il-drittijiet u regoli tal-privatezza u li permettu anki oversight aħjar tal-Parlament fuq il-politika tal-Unjoni Ewropea. U rapport mbagħad ikompli jgħid jappella lil kommissjoni u il-rappreżentantu li jipropon għal bażi legali għal attivitajiet ta' Ensen jekk operazzjonijiet jew kompetenzi futuri fil-intelligenza jew il-ġbir ta' data għall-Aġenzija eh, insen illi ikollhom ibidlu l-istrateġija interna. Għastan dinja il-kondizjoni. Jekk l-attivitajiet tagħna ġifieri u lejn natura iktar operativa, allora f'dan il-każ għandu ikun hemm mekanizmu ċar anki għall-oversight. U peress illi għadu dan mhuwiex il-każ laqas fil-futur qrib, naraw mbagħad iktar tard kif se nimxu qudiem il-Kummissjoni anki rispondit eh, u issa pratikament qed titratta l-kwistjoni tal-bażi legali tagħna. Kif semmejt l-intsen hija parti mill hija inkluża fil-EEAS u mħabba dan il-bażi legali ta' insend hija diġa' fil-deċiżjoni tal-Kunsill li titkellem fuq l-organizzazzjoni tħaddim tal-IAS u għavju li il-data protection u regoli tal-privacy f'dik id-deċiżjoni japplikaw anki għall-insel. U nala, billi najt ħaġa waħda importanti illi kultant nisma meta nitkellem fuq li attivitajiet ta' intelligence. Aħna qegħdin f'pożizzjoni b'xi mod jew ieħor li nikkontrollaw il-kontribuzzjonijiet li għatuna l-Istati membri. Il-kontribuzzjonijiet kollha isiru fuq bażi volontarja mis servizzi tal-Istati membri għal daqstant nem l-ebda mekkaniżmu. Aħna nistgħu nistaqsu biss u ma nistgħux nobbligawhom u dina ħaġa li nishtiqni ċara minn qabel. U manna lebda aċċess laqas ta' kif tiġi miġbura din l intelligenzi jew anki x-sistemi qed jiġu użati biex jisir dan. Però u anki dan għandu jkun pontat luq. Il-orti ta' ġustizja Ewropea fl-opinjoni taħħa tal-2013 qalet illi il-prinċipju ta' eh, fiduċa reċiproka bejn l-Istati membri hija ta' importanza fondamentali fl-Unjoni Ewropea. U dana jorbot kol mal-fatt illi l-Stati membri ma jistawx jiverifikaw jekk Stati membri oħrajn eh, osservaw xew le id-drittijiet fondamentali tal-Unjoni Ewropea. U dana u għal-puntat l illi l-intelligence illi aħna nirċevu hija miġbura skont il-leġislazzjoni nazzjonali u skont il- regolamenti internazjonali vinkolanti u konvenzjonijiet fuq dan is-suġġett. U anki din hija kwistjoni li nixtieq nisħaq fuqha. <clears throat> u bħala uh, komment ħari mem lebda mekanizmu illi nobligaw imma mekanizmu tajjeb biex nitolbu aħna nibatu tal-bit kull sena u nirċevu kifat e, eluf ta' risposti u kontribuzzjonijiet. U ħaġa importanti oħra hija illi illum aħna u koll nirċevu ħafna kontribuzzjonijiet minnajr naqas ma nitolbuhom biex dara juri xini u l-level ta' impenn mill-istati membri illi jihdu sem fil-teħita deċizjonijiet e, illum. Grazie ħafna. Thank you, Mr. Salmi, and thank you. Grazzi Sur Salmi u grazzi anki tal-oversight tal-attivitajiet ta'kom anki fil-Finlandja. Kollegi, kif diġa għat, e Sur Salmi se jkollu jitla fl allora e, jena niproponi illi namlu il-mistoqsijiet direttament. Jekem mistoqsijiet għas-Sur Salmi, e jekk joġobkom ollu jdejkom jew il-kards ta'kom kif tixtiequ. Yes, please. Mr. Voss. Iva, Sur Voss. Grazie ħafna jena jisimni Ignacio Sanchez mill-Parlament Spanjol nixtieq illi nsaqsik Sur Salmi, inti sħat tled darbiet fil-fatt fuq dan il-punt. Naħseb li allura tqisu bħala punt importanti għax-xogħol ta' instant. Ġifieri li intom ma tiġbrux l-informazzjoni u d-data intom biss stess. Dan huwa fuq bażi volontarja tas-servizzi tal-intelligenza nazzjonali. Inti allura taħseb illi it-kabbir loġiku ta' servizzi ta' intelligenza Ewropej ħajkollhom bżonn iktar kapacita ħalli bekk jiġbru l-informazzjoni għal-jom stess, il-kollom il-kompetenzi biex jagħmlu hekk, jew inkella taħseb li jkun aħjar li issa qed nippruvaw inkampru il servizz ta' intelligenza u nimaturawhom ukoll fuq il-livell Ewropew hemm bżonn li fuq bażi regolata aħna nkunu nistgħu niġbru l-informazzjoni u l-aġenziji li diġà għandhom il-kompetenza ġbru l-informazzjoni jista' jkollhom iktar koperenza magħhom dan huwa tip ta' proċedura li nistgħu nimplementaw fuq il-livell Ewropew. Ekkieġob kommenta ti qabel ma titkellmu għajdunna eh, isimkom. Ignacio Sanchez mill-Parlament Spanjol. Um, Kollegi, fuq il-parlamenti nazjonali għaw l-uxeri għonek tistaw tatu isimkom u l-karta. Anki il-membri tana edin jgħatu isimom. U din hija l-proċedura li rridu nirrispettaw. Issa hemm kellim ieħor? fuq il-lista li huwa Survos. Grazzi ħafna l-ewwel net jiena nixtieq eh, Nassumi li fil-fatt aħna m'għandniex qed ikollna operazzjoni konċentra allura m'hemmx bżonn dan it-tip ta' kontroll issa nixtieq il nsaqsik inti l-arfin tijak edin tetrasferixu għom l-ura li servizzi ta' intelligenza nazjonali wara li tiġbru informazzjoni intom xtamlu tevalwaw il-situazzjoni situazzjonijiet partikolari u f'pajjiżi partikolari fil-kas ta' per eżempju istituzzjonijiet Ewropej jew inkella fil-kas ta' ċertu operazzjonijiet li huma tal-Unjoni Ewropea, tret mistoqsija fil-qosor intom taħdmu wkoll mal-Europol, mal-Interpol u ma' servizzi ta' intelligenza tal-pajjiżi terzi wkoll. U taħsbu li fuq perspettiva twila tistgħu timmaġinaw li kolkom operazzjoni flimkien magħhom jew inkella taħsbu li aħjar ikun hemm servizzi ta' intelligenza nazzjonali li koordinaw dawn tip ta' missjonijiet. Grazzi. Uh, I'll ask um, also Mrs. Intveld. Anki Signora Intveld għanda mistoqsija. Eva, grazzi, President. Nissoponi li jistan għamlu mistoqsija tal-insen bis, un-bat wara oħrajn. Eva, jena nishtiq najt. Illi dan il dialogu ħafna drabi ħadniħ kellna dan il dialogu Eh, u għadu mux ċara li dak illi tamel l-insen. Inti għattinna xma tamel ximma mux ċar dak li tamel insen. Imma u għedkom, tajt pratikament aħna aħna sempliciment mailbox fej s-servizzi ta' sikurta e, poġġu rapporti ta' hommu dan u kollox. Imma, meta wieħed is li ħafna servizzi nazjonali fl-Unjoni Ewropea illi fil-fat eh, qabżu eh, il-setat tagħhom u qegħdin anki jispjonaw fuq stati membri oħrajn u individwi fi stati membri oħrajn u qed jikoperaw u jikoperaw fil-passat ma' CIA fil-operazzjonijiet illegali u kienet l-istqarrija ta'kom ek minister zbal wara rapport ta' Senat tal-Unjoni Ewropea fuq il-operazzjonijiet ta' CIA u fuq l-evidenza ta' tortura. U minalija inti għat li ma ħana ma nistawx nafu xinu ma sorsi tal informazzjoni li ħana nirċevu. U bat iġi għonek u tajdina eh, aħna l-oversight ma nix bżonno ma xaħna mm, kull ma namlu għaxol amministrativ. Eh, Nasib li għata li zmin, issa, illi eh, hemm bżonn li jkun hemm oversight xierqa dan huwa kompitu anki ta' din l-awla, hemm bżonn ta' iktar trasparenza ta' dak li tagħmlu jitkom finse u x'tip ta' informazzjoni qegħdin tipproċessaw. Għax anki l-Ispanjoli, il-kollegi Spanjoli għarru l-istess ħaġa li intkom fil-fatt mitkomx verament qegħdin tiġbru d-dejta personali u jiena dina nemmina imma mhix l-istess ħaġa li wieħed jgħid li mintkomx qegħdin proċessaw din id-dejta. U inti il-klim ta' zilhom b'mod eh, attent jina fil fat naqbel illi insen issir istituzzjoni eh, bisħieħ, però f'qafas ta' trattat, qafas legali, eh, u dana jingrudi anki oversight kif għandu jkun. Grazzi, signora Infeld. Il-kelma, il-kellim la jmiss. Il-signora Larsten nishtiq inkompli il-mistoqsija ta' Signor Antwerp fuq xinuwa il-kontribuzzjoni tijak. Idkom tiġbru l-intelligence mill-istati membri imma mm, nimmaġina li l-analizi kum mwix fuq l-istati membri ma fuq l-Unjoni Ewropea in kwanto tali. Allora x'inhija din il-sikurezza interna tal-Unjoni Ewropea? xin huma id-dimensjonijiet prinċipali jew it-teddidiet principali. Eh, tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali, mhux mill-Istati membri. U kemm hemm eh, ċiber sikurtà nafu li din e, e li dina tinkludi ħafna informazzjoni. Jina qed nagħmel analiżi għall-Unjoni Ewropea x'inhu ma' tedidiet tal-Unjoni Ewropea f'dan it-tip ta' ambjent. Grazzi. Essa hemm mistoqsija mill-Parlament Taljan sur Stucci, grazzi President. Jena nixtieq nistaqsi sur Salmi l-opinjoni tiegħu. Fuq l-idea ta' intelligence waħda fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Speċjalment fuq ċerti suġġetti, per eżempju, terrorizmu cyber security, u mux tant fuq l-intelligence fejn eh, ħafna e, mill-pajizi huma qegħdin f'kompetizzjoni bejnietom. U fuq dan kif timmaġina anki r wol tal-intsen, għax dan r-rwol mbagħad għandu jerġa' jiġi e, miktub, eh, għandu jerġa' jitfassal biex ikun jista' jaqdi din il-funzjoni. E, Grazzi sur Stucci, sur Salmi. Grazzi, President. Jena niprofa issa nirrespondi għal mistoqsijiet kollha. Jekk fim sew, jekk biex nibda fuq il-Sur Sanchez fuq id-data personali u dina wkoll eh, tirrispondi anke għal mistoqsija ta' Sinjura Intvelt fuq il-data personali. Aħna ma la niġbru u laqas niproċessaw id-data personali biex nitkellem fiċ U f'dan is-sens dara mhuwiex neċessarju għall attivita jena. Allora x'namlu aħna bl-informazzjoni fuq il-nies jekk ma jkollniex l-inklużjoni ta' din l-informazzjoni. 500 rapporti u ħafna minnhom huma eh, anki fidejn il-Kumitat Speċjali tal-Parlament u mir-rappreżentant Olli hija e għandha dejjem e, laqat mal-Kumitat Speċjali biex tiddiskuti l-attivitajiet tagħna u dan e, dana jaħdem tajjeb dan ir-wol. U mat ġbir ta' data personali, jena naf li Frontex kif ukoll Europol huma jaħdmu skont oqsa legali differenti u għall-attivitajiet tagħhom aktar importanti illi ikollhom il-possibilità il possibilità sa ċertu punt li ikollom id-data personali u proċessaw. Din miex problema għalina. U bat <clears throat> ħaġa oħra, mistoqsija ta' survos. Komment, fil-fat kien mifni semmejtu dan mill-bidu. Aħna ir-rapporti tagħna nibatu anki l-istati membri aħna l-Istati membri nikkomunikaw maħom b'żewġ kanali, is-servizzi ta' intelligenza u anki l-Ministeri tal-Affarijiet barranin ċevu rapporti tana kolla. Barra mill noti ta' briefing u dokumenti iktar personalizzati li, li nipreparaw għal klienti tana importanti u għal rappresentantoli. Għal stantem kanal importanti ċar lejn l-Istati membri. Uma, da stant mux segret, huma jaraw xinu ma rizultati tana. Un bat il-kwistjoni l-oħra fuq is-sikurezza. il-kwistjoni l-oħra fuq is-sikurezza għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Aħna m'għandniex responsabilità fuq da. L-istituzzjonijiet kollha għandhom id-direttorati u dipartimenti ta' sikurezza tagħhom. Sadina ti tirigwarta il-sigurtà fizika jew is-sigurtà tal-istaff jew tal-istruzzjonijiet kif ukoll anki l-informazzjoni fuq is-sigurtà eh, fuq l-informazzjoni. Natuhom pariri kultant fuq il-teddidiet u dan huwa marbut ma' kwistjonijiet li rigwardaw il-teddid ta' ċibersikurezza. Aħna Għamilna anki rapporti fuq il-teddit ta' ċiber sikurezza lejn l-Unjoni Ewropea. Jiena qed nipprova nagħtikom l-idea il-stampa ġenerali minn fejn jiġu eh, it-teddidiet għaliex iħarsu lejn dawn il-kwistjonijiet u għaliex huma importanti eh, u għaliex qegħdin jippruvaw jaċċedu l-istituzzjonijiet. Il-kwestjoni mbagħad fuq il-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, aħna għandna kooperazzjoni limitata ħafna ma' dawn il-pajjiżi. U dan huwa mħabba fil-fatt illi aħna mm, l-evalwazzjonijiet tagħna nibbażawhom fuq il-kontribuzzjoni ta' servizzi tal-Istati membri u biex inkunu nistgħu aħna nibatu din l-informazzjoni ma' pajjiżi terzi iridu nerġa' lura lejn mintana l-informazzjoni u nitolbu l-kunsens tagħhom. U din hija ħaġa komplikata. Jiena naf l-Istati membri dawn ir-relazzjonijiet iridu huma diretti mal dawn il-pajjiżi terzi. Għandna daqstant kooperazzjoni limitata ma ħniex f'pożizzjoni nibatu din l-informazzjoni. U l-istess ħaġa fuq organizzazzjoni internazzjonali. U bat fuq il-futur, jekk għandix bżonn ta' aġenzija unika tal-Unjoni Ewropea, din hija kwistjoni politika u anki legali li mhux kompetenza tiegħi, ma naħseb li għalista din mhix realtà għax is-sikurezza nazzjonali hija kompetenza tal-Istati membri. U jekk jiġri dan fil-futur, allura ikonna bżon jekk jek jasal il-moment li konna bżon nimxu f'din id-direzzjoni, allora fidin il-Kunsil jiddeċidi u jina nifhem li se jkonna bżon ta' bidla fit-trattat tal-Lisbona f'dan il-każ. U għal stat ma naħsibx li dina hija li tista' tiġri fi żmien qasir U kont qed naħseb ukoll fuq il-kwistjoni tal-attivitajiet tagħna u tħassib jew din id diskussjoni diġà għamilniha u jiena nagħmluha. Jiena nista' niddiskuti mal-president ta' dan il-kumitat jekk il-membri tal-kumitat jistgħu jiġu jizuruna fl-intsen biex bekk tkunu tistaw taraw kif aħna naħdmu u kif aħna ħdimna f'dawn l-aħħar snin biex forsi niċċaraw xi ftit mill-kwistjonijiet illi għadhom eh, iħasbukom. President, naħseb unitama illi jina rispondejt tal mistoqsijiet kolla illi għamiltuli. Iva, eh, inti eh, irnexilek Eh, anki rispetta l-ħinijiet per, mod perfett eh, għax saru l axra issa eh, nishtiq niprezenta li sur David Vickford, ex direttur legali ta' Sikurta u Intelligence tal-MI5 u MI6. Grazie Grazzi tal-li studentuni għonek il-lum, jina onorat li ninsab għonek fosfum. Il-Qorti ta' Drittijiet tal-Bnidem Ewropea għandha standards għolja ħafna għal dak li huwa l-ġbir ta' data u xistaw jagħmlu biha. L-Aġenziji tal-Intelligenza jaċċettaw dawn l-standards illa li xinkella jekk tagħmel il-kontra jaff tagħmel affarijiet kontra drittijiet tal-bniedem. Apparti minn hekk għandek ħafna sorsi elettroniċi min jaħdem f'dan is-settur jaħdem taħt pressjoni kbira u l-ġbir ta' din informazzjoni għal xi drabi perikoluża, però konna analiżi apposta biex din id-dejta tiġi iċċekkjata. Apparti minn hekk ikun hemm xi informazzjoni oħra li xi drabi toħroġ anke l analiżi Sorveljanza elettronika hija xi ħaġa li issaħħaħ dan. Qed nitkellem hawnhekk dwar kemm isir Mhux l-awtorizzazzjoni, din l-awtorizzazzjoni tkellem dwar aktar tard. Illum ħafna gruppi tal-libertajiet ċivili qegħdin jitolbu biex innaqsu il kemm isir din il-ġbir ta' data permezz ta' mezzi elettroniċi. Xi drabi jiġu ignorati l-importanzi li għandhom xaqsmu ma' x'tista' tagħmel b'din id-data jekk ikollok ċertu informazzjoni tkun tista' tiffoka fuq ċertu targets li huma perikolużi. F'dan il-kuntest jiena nistaqsi dwar il-loġika li inti tnaqqas l-aċċess għal din l-informazzjoni, mentri minnaħa l-oħra l-rwol tal-aġenziji u illi kunem analizi ta' livell oli. Il-mistoqsija i din l-analizi qed tenna? Iwa tenna, hija utli fir-Renju Unit kien hemm persuna eh, suspettata b'terrorizmu ġiet arrestata kuljum. L-istess nistgħu ngħidu għas-sena li għadiet wara kemm għandek nies li jmorru fis-Sirja u ħafna minn dawn ma konnox nafu bihom u sirna nafu bihom wara ġbir tad-dejta. Ikollok ħafna informazzjoni tinġabar mill-internet, l-aġenziji tal-intelligenza u l-infurzar tal-liġi qegħdin jiġġieldu kontra eh, din l-ideoloġija ideoloġija illi tagħmel reklutaċ ta' nies vulnerabli. Aħna nħossu li dawn niz vulnerabli vulnerabbli rridu nipproteġuhom imma jekk inti ser tnaqqas il-mandat tal-aġenziji nkunu qegħdin inżidu r-riskju li dawn in-nies vulnerabbli jispiċċaw ħażin. Għandek anka kriminalità oħra, bħal pereżempju prostituzzjoni, traffikar u oħrajn. Meta jina kont id-direttur legali, mux sigrit, jina kelli relazzjoni simpatetika mal-gruppi tal-libertajiet ċivili għalem f'din l-okkażjoni jiena nagħmel din it-talba konsidraw dak illi rrid isir biex nipproteġu l-klijenti mhux dak illi jen u jidher sabiħ fil-gazzetti. Għanna bżon autorità ġudizzjarja għal dejn ġbirta ta' data mezzi elettroniċi manka oversight indipendenti L-iktar ħaġa importanti il-bilanċ bejn dawn it-tnejn għandna l-Konvenzjoni Ewropea dwar il-ġusijiet tal-bnidem li għandha versus eh, Svezja. Diffiċli ħafna li toħloq dan il-bilanċ bejn id-drittijiet tal-bnidem u l-ġbir tad-dejta mezzi sigriti. U l-standards tal-orti talbu li kunem leġizlazzjoni biex nistabilix l-mandat tal-aġenziji il-neċessità tal-ħidma u anka il-proporzjonalità tal-operazzjoni. U minnaħa l-oħra il riski għal dawn l-aġenziji u anka illi dan jiġi ikkontrollat. Dawn l-obligi ġew definiti aktar deċiżjonijiet aħħarin li jena nżidu hawnhekk taħt ir-referenzi li għandha. Aħna nħossu illi għandek tippermetti l-Aġenzija jagħmlu xogħolhom u innaqsu il-marġini għal abbuż. Wara li għandha. Kellna każ ieħor fit-78 il-qorti iddeċidiet f'każ li kien jikkonċerna l-Ġermanja illi dan kien test kbir ta' bilanċ il-stat ta' dritt jimplika interalja li riferenza mill autorita eżekuttivi f'każ li jkollok drittijiet ta' persuna involuti, għandek ikollok involuti l-autoritajiet ġudizzjarji biex inti tiggarantixxi li jkollok indipendenza u imparzjalità tal procedura Il-problema hi illi minn dawn il-każijiet lawn rajna li l-internet spara l fuq u anka il-komunikazzjoni elettronika qed issir dejjem aktar sigrita b'encryption u aktar sofistikata organizzazzjonijiet għandhom kriminali għandhom aċċess għal daw il-komunikazzjonijiet u jużawhom biex huma jaħarbu mill-investigazzjoni tal-aġenziji tal-kontroll tal-importar tal-liġi. Għalek, biex l-aġenziji jiffaċċaw tajjeb għal dan, zidu l-investigazzjonijiet tagħhom. Għalek, Xi darba konna nużaw it-tapping ta' telephones imissa eh, l-intelligence tinkludi mezzi oħrajn, mobile, internet, metodi oħrajn elettroniċi ta' komunikazzjoni. Xi darba konna nifokaw biss fuq id-data tal-telefonata u il-post imissa għanna ħafna iktar dettal minn hekk. Parti minn hekk għandek ħafna text messages, internet u anka l-persuna forsi tkun marret fuq xi sites, bata emails u oħrajn. Xi drabi din nsejħu la data ma jnaħseb li din hija vaga. Jina naħseb kien sejħu la data plus nkunu aktar komprensivi. Meta persuna suspettata tkun kuntat ma' nies oħrajn, dik ukoll tiġi konsidrata u għamek għara kemm inti se twassa l-informazzjoni li ħad iġbor. Din hija l-informazzjoni għandhom bżonn l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi, min għandu jawtorizza dan, min għandu jikkontrolla dan. Għalhekk jiena naħseb illi l-autorità ta' sorveljanza għandha tkun aktar estensiva minn dak illi issemmi il-qorti ta' drittijiet tal-bniedem. Minnaħa l-oħra, hemm min qed jargumenta li s sorveljanza elettronika li tinkludi d-data prasija neċessarja u għalhekk l-awtorità tal-eżekuttiva bl-appoġġ tal-oversight kontroll parlamentar u biżejjed. Kollok tribunal li involvi avukati li huma jagħtu il-kunsens tagħhom u jkollok anka ċertu liġijiet għatta apposta u Data Plus, permess għal Data Plus, inti tinata permess li tamela jekk ikollok permessa ta' posta. Dawn il-proċeduri għandhom il-meritu tagħhom imma kollha flimkien meta konsidra il kontest li l-aġenziji tagħna jaħdmu fih terrorizmu u kriminalità. Jiena naħseb illi għandna tant sitwazzjoni komplikata il deċiżjoni li tikkonċerna li għandha il- Lebda minn dawn l-evoluzzjonijiet ma jmorru kontra il-bażiċi, il-prinċipji bażiċi ta' din id-deċiżjoni. Għandek l-Aġenziji tal-Intelligenza li din jiffaċċjaw ħafna eh, diffikultajiet proċeduri aktar komplikati ta' autorizzazzjoni u aktar ma ħajkunu komplikati dawn aktar se jgħaddi żmien u bekk organizzazzjoni kriminali se jadduna. Il-ħolqien ta' organizzazzjonijiet u entitajiet ta' kontroll dan ġi suġġeriet minn organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal-bnidem jiena naħseb illi dan ma jkunx konformi ma' li għanda. Li għanda eh, titlob illi nippermettu l-Aġenzija mlu xogħol tagħhom imma li nirrikonoxxu fil-liġijiet nazzjonali l-ħtieġa li nestendu kopertura elettronika ġbir tal-informazzjoni u anka illi ikollok kontroll parlamentari biex innaqsu l-abbuż. Is-sorveljanza u l-autorizzazzjoni din għandha ssir mill Autorità ġudizzjarja kien hemm rapport il-Kumitat tagħna dwar tas-sorveljanza li qal illi dan il- il-rapport għandu jikonsidra ehm, kwistjonijiet politiċi u diplomatiċi, anka kwistjonijiet legali. Li jinti tajt illi l-autoritajiet ma konsidrawx, l-autoritajiet ġudizzjarji ma konsidrawx elementi politiċi mux tajab bizzejiet anka l-imħalfin ma tistax tajt li huma responsabbli f'każ illi ma jkollokx proċess ta' appell disponibbli dan huwa minnu. Imma awtoritajiet ta' kontroll se jkollhom ġurisdizzjoni f'dan il-każ ma jistax ikollok argument kontra autorità ġudizzjarja li tagħmel dan it-tip ta' kontroll fil-livell ieħor il-Kumitat tal-Kontroll tagħna jappoġġa li jkun hemm aktar xogħol li jikkonċerna l-komunikazzjoni elettronika. Per eżempju l-infurzar tal-liġi dwana u aġenziji oħrajn huma wkoll jistgħu jawtorizzaw li jkollok operazzjonijiet sigriti u bħalissa dan isir minn awtorità ġudizzjarja dawn qegħdin eh, taħt pressjoni biex iżidu s sigurtà għal ċittadini tagħna. Għalhekk minħabba dan l-eżekuttiv mhux biss jagħmel il-politika għal kemm għandek ikollok kopertura ma jieħu deċiżjonijiet dwar is-sorveljanza għal kull target. Operazzjonijiet segreti huma limitati għal dan. Ġeneralment dawn it-tip ta' operazzjonijiet isiru f'każijiet serji ħafna ta' terrorizmu u organizzazzjonijiet kriminali. Operazzjonijiet oħra jeżistu, imma mbagħad xi drabi kolok ċertu dilemmi. Sfortunatament dan jista' wasal xi problemi għal dik li għal proporzjonalità, per eżempju meta aġenzija titlob autorizzazzjoni dawn il-konsiderazzjoni jiet jagħmlu illi deċiżjonijiet tal-eżekuttiv xi drabi u għet ma kux jista' joqgħod fuqhom. Nixtieq nisħaq fuq dan il għalix il-pubbliku qiegħed jifhem id-dibattitu dwar id-drittijiet tal-bniedem. Xi drabi kollok anka il-pulizija li jagħmlu dan it-tip ta' operazzjonijiet sigriti, dan irid isir biss f'każijiet verament eċċezzjonali kontroll fih innifsu ma jistax jinvestiga kull operazzjoni li jsir. Il-Kummissarju eh, tar-Renju Unit Burton qal li mhux possibbli qed ikun ċert illi kollox ikun ijat jingħata li tribunal u u jiena ħdemt anka fil-qasam tal-intelligence u nirrispetta l-opinjoni tijaw imma tiegħu imma il-problema hi Kif Albert instess dawn l-ġinsi taħt attak. Jekk aħna ħanimxu fuq din ir-rotta, kif għandha tkun eżerċitata? Il-problemi li jirriżultaw minħabba data plus jew żewġ sets ta' data u anka l-korrispondenza elettronika titlob illi kollok input elettroniku għal proċess ta' autorizzazzjoni se jkollok hemmhekk involviment ta' awtorità ġudizzjarja bħal m'għandek xertu pajjiżi. Għandek anka input tekniku f'xi drabi. Dan biex ikollok sistema tajba ħalli bekk li mħalfin ikunu involuti tajjeb fix-xogħol tal-intelligence, tal-awtoritajiet tal-intelligence. Għalli jkunu jafu u anka jistaw jawtorizzaw operazzjoni segreti u iqisu id-drittijiet tal-istat u anka illi is-persuna suspettata tiġi investigata. U ma jkunu jistaw jiedu deċizjonijiet tagħhom fid-dawl ta' l-aktar teknoloġiji riċenti u avanzati disponibbli. Issa, dak l-eżekutiv ma jibqax jiġi kritikat, il-pubbliku jkun sodisfatt anka organizzazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem u il-sentenzi tal-orti jkunu rispettati. Dan u dak li jisim mit-tribunal, apparti dan per għandek benefiċi ieħor dawn it-tribunali huma jippruvaw inaqsu ir-riskju ta' abuż il-ċertezza ġudizzjarja i disponibli meta jkollok tribunali li jkunu involuti mill-bidunet tal-operazzjoni taħt il-parametri teknoloġiċi kollha. Aparti dan, dawn l-imħalfin huma esperti f'dan il-qasam u ma jistgħu im għandhom ikunu jistaw ehm, jinvolvu ruħom il bidunet u l-operazzjoni, jina naħseb illi għandu jkollok anka autorita esterna ġudizzjarja. Id-drittijiet ta' dawk kollha illi jistaw ikunu konċernati biex xogħol tal-Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi inħoss illi huma għandhom aktar ikunu imħarsa minn imħallef mhux minn awtorità esterna. Issa l-ħar darba jina konta unek u smajt il-delegazzjoni Franċiża minn dakinhar l-hawn jiena qed nara li issa hemm leġiżlazzjoni Franċiża li qed timxi l t qed tipprova eh, tpoġġi l-eżekuttiv responsabbli jiena inħoss illi dan tpoġġi l-Franza fuq l-istess livell tagħna. Pal L-imħallef espert kontra terrorizmu qal illi għandek nuqqas ta' kontroll ġudizzjarju f'din is-sistema l-ġdida. Issa. Jiena nixtieq ngħid illi dawn mhuwiex l-aħjar mod ta' kif tagħmel l-affarijiet, jiena nibqa' tal-opinjoni illi l-aħjar mod ta' kif nimxu il qudiem għal dik li hija sorveljanza elettronika i li tippermetti lill-aġenziji jagħmlu xolom suġġett għax xogħol tal autorità ġudizzjarja u ikollok ukoll il il-kontroll parlamentari indipendenti. Thank you so much, uh, Mr. Bickford, for your, uh, in many ways, impressive and challenging contribution to the conference. Grazzi tal-kontributijak. Signori, jakaw xie mistoqsijiet, għandi li sul-vojt. U. il Membru tal-parlament, sul-vojt. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Grazie ħafna, Sur President. Sur Bigford, inti għamilt ħafna prezentazzjonijiet ta' staġijiet interessanti ħafna fuq kanali sensittivi ħafna. U forsi ma nistawx aħna nirrepetu ċertu affarijiet li tinti inti referejtu wkoll anke għal Ġermanja u ċertu trattati u l-possibiltajiet li aħna għandna id-drittijiet li ċittadini eh, Ġermaniżi, u kumpaniji Ġermaniżi qed ikunu issa spjunati. Allura l-kontroll fejn jgħat minħabba illi aħna qegħdin naraw illi dawn mis-suppost qed ikunu kontrollati intom bħala Service intelligenza ma tkunx tkunu spjonati. Allura intom fir ren Unit għandkom eh, l-istess responsabilta u l-istess tip ta' kontroll bħal kollegi fl-Istati Uniti u nkella taħsbu illi dawn l-affarijiet illi eh, fil-fatt ta' din isir ħir toħda u mhux qed ikunu kontrollati mill- u eh, mhux qed Il-mistoqsija li mes, Signora Fell. Um, First of all, some, some questions to... L-għanet, għandi xie mistoqsijiet lilek. Għandi xie mistoqsijiet għalik, bħala kommentu ġenerali. Inkwitata jiena meta nisma l-panel, suppost irriti konna sessjoni fuq il-kontroll. Imma unek, għet nisma dwar għalfejn xi drabi l-kontroll jaf ikun perikolusi u l-qasana bżonnu. Si drabi s-servizzi legali huma bħal banek xi drabi ma jkunux ridu jitalmu mill-iżbalji illi nkunu rajna matul is-snin illi għaddew. Rajna kif qed iġibu ruhom is-servizzi legali bħal cowboys u konti xukjata jiena bid dikjarizzjoni inizjali ta' Sinjura Buttina. Ma jidirx illi inti tifhem ġifieri kontroll, kontroll sorveljanza demokratika, is-servizzi legali jatmu għannis mhux bil-kontra, u għalhekk aħna għandna l-oversight demokratiku, u għalhekk aħna differenti mid-dittaturi, il-mistoqsija tiegħi l baka i xinija situazzjoni sitwazzjoni għal bħalissa dak li għandu x'jaqsam mal-hacking ta' belka.com u anka l-investigazzjoni li tikkonċerna il-microphones fil-bini tal-Kunsill dan instab xi għaxar snin ilu u għadna għazbis nafu x'ġara. Il-kumpanija li ti qed investiga, Fox IT, kumpanija eh, Olandiża tinvestiga lil Belgacom, għallum biex joqodu kam xejn lura u l-autoritajiet belġani ma jishtuqx joqodu jdejqu l-Amerikani u għalek dan jisu qed jintesa tpoġġa fuq li xkaffa. U din hija mistoqsija lilkom ukoll. Intom kif tistgħu tajdu li il-kontroll demokratiku mhuwiex neċessarju jew inkella dak li janna u biżejjed nafu dwar il-Prism, Belkakom u anka dwar li għamlet il-CIA l-arresti u sissa lebda gvern ma wera li ju responsabli laqas wieħed Nafu però li l-istati membri kollha ġew informati. Malta per eżempju il-kooperazzjoni bejn U nista ntawwa l-lista hija enormi u nafu dwar kif qabżu il-poteri tagħhom, il-mandati tagħhom is-servizzi segreti. Allura kif tista' tajt inti tiġi hawnhekk u tajt illi għandu jkollok anqas kontroll, anzi naħseb illi issa wasal iż-żmien li konna aktar kontroll demokratiku l-kollega hawnhekk għandu raġun. Il-problema mhijiex il-mekkaniżmu ta' kontroll demokratiku fil-livell nazzjonali, il-problema hi l-kooperazzjoni transkonfinali bejn is-servizzi segreti. M'għandek l-ebda tip ta' kontroll demokratiku hemmhekk u intom suppost qegħdin tipproteġu il- il-ħelsin tagħna u il-demokrazija tagħna jiena verament inkwitata. Infeld. Uh, Grazzi ħafna Sinjura Infeld. Ħammiġ bek uh, daqs. Ħanħu mistoqsija oħra. Hans Christian Schwebel mill Germania. Yes, please. Ja, <clears throat> Mein Name ist Ströbel, ich bin... Grazie ħafna jgħan jisimni Sir Ströble, jina membru tal-Bundestag Germanis tal-Parlament u fil-fatt jiena membru wkoll tal-Servizzi tal-Kontroll kif ukoll Kumitat membru tal-Kumitat tal-NSA tal-Kumitat tal-Investigazzjoni jiena smajt ukoll minnaħat tas-Sur Bigford minnaħat tas-Sur Bake illi qalu illi l-kontroll parlamentari huwa importanti u saħħu ħafna fuq dan. Is-Sur Braka diġa qal ukoll illi informazzjoni konfidenzjali għandha tingħata lill kumitati tal-Parlament. Mbagħad jekk ikun hemm bżonn issir kontroll illi jkun hemm bżonn fil-prattika issa kif ħadd tiġri din il-ħaġa fil-prattika jekk il-Gvern Ġermaniż ikollu informazzjoni sigrita li għaddija lill-Kumitat ta' Investigazzjoni Unbat il-gvern tar-Renju Unit jekk huma per pereżempju illi ikisru u jneħħu il relazzjoni u rabta ta' bejn l-Ingilterra u r-Renju Unit, ta' bejn ir-Renju Unit skużawni u l-Ġermanja, jekk ma joħorġux din l-informazzjoni, mbagħad aħna naraw illi hemmhekk jista' jkun hemm problema fil-prattika. Fit-teorija ngħidu affarijiet differenti ma nafx għalfejn il-Parlamenti Nazzjonali mhumiex qegħdin jagħmlu iktar sabiex jikkoperaw minħabba li aħna fil-Ġermanja bħalissa għandna il-suspett illi huwa approvat bil-provi li l-NSA għamlet spjunaċ fl-Ewropa blajnuna tal-Ġermanja stess għamlet spjunaċ fuq eh, l-istituzzjonijiet Ewropej, anka politiċi Franċiżi, istituzzjonijiet Ewropej, kumpaniji Ewropej u koll kien hemm dan it-tip ta' spinaċista xorta waħda dan is-suspett mhux qed jingħata attenzjoni allura dan juri kemm huwa importanti li jkun hemm kooperazzjoni f'dak li ndux jaqsam dan il-kontroll ta' servizzi ta' intelligenza rridu nsibu l-mezzi u l-metodi ta' kif naraw illi aħna nkunu nistgħu nħeġġu kumitati tal-sorveljanza tal-intelligenza sabiex jikkoperaw ma' xurxin. Inkella ħajkun hemm spionaġġ li jibqaddej minn NSA kif ukoll minn organizzazzjonijiet oħrajn mingħajr ma jkun imtellef. Grazzi. Thank you very much, Chairman. In fact, Grazzi. Sur Moraes, għam mistoqsija dwar il-kontroll parlamentari, imma nipreċiza punt fid-dawl ta' dak li għadu kif għalli kollega, jina ma ma melx eh, dikjerazzjoni l-ewwel introduċejt il-konferenza. Dan il-Parlament mandux kompetenza diretta dik li għal kontroll. Il-inkjesta tagħna, investigazzjoni tagħna kienet biex naraw xi jiġri fl-istati membri għal dak li huwa l-kontroll Is-sinjura l-ewwel tat eżempju dwar il-Belġium aħna naqmlu din it-talba biex ikun hemm kontroll aktar effettiv. Qed nisimgħu x'għedt tajdu intom u rridu nużaw il-politika tagħna sabiex intejbu l-affarijiet ħalli jkunna sistemi aktar effettivi. Hekk qed nippruvaw nagħmlu mhux din nippretendu li għandna l-kompetenza legali f'dan il-qasam mhux dan mhux il-każ. Il-mistoqsija tiegħi li nixtieq eh, nagħmilek li din Ningrazzjak tal-prezentazzjoni dettaljata ħafna tiegħek. Kif qed nifhem jien l-affarijiet? Naħseb li hu daħal fid għal dak li huwa l-kontroll parlamentari kienet jipprova joħloq eh, eh, paragun bejn is-sitwazzjoni kif issa, Franza pereżempju qed tipprova toħloq sistema li aħna għandna attwalment fir-Renew Unit. Ħafna sitwazzjoni komplessa ħafna ta' GCAQ, ta gchq Pero minna l-oħra għanna kontrol parlamentari għanna kronistiku, bażiku, sempliċi. Parlament ma jistax, mux ħajlaħħa, anka jekk ikollu l-intenzjoni, ma ma jistax jagħmel dan ix-xogħol enormi U l-mistoqsija tiegħi i din u nħoss li hemm dan l-alarm li Franza tħajkolhom din is-sistema. Inti xi tajt dwar din is-sistema ġudizzjarju li semmejt u anka dawn l-imħalfin fit-tribunali. Minħabba l-problemi tekniċi u tarfin li forsi ma mandomx għad nitkellmu dwar anke dak dawn is-sitwazzjonijiet eh, li partikolari. Għaxi drabi l-każijiet ikunu saru ħafna żmien qabel dik oħra hija problema. Jina naħseb li l-imħalfin mhux sejjer nexxielhom jagħmlu dan ix-xogħol, allura x'tib ta' mudell ta' kontroll parlamentari għandna nipproponu f'dak li għandu x'jaqsam mal-pożizzjoni ta' dan il-Parlament. Aħna nixtiequ nagħmlu segwitu għar-rapport tagħna illa li aħna konxi illi hemm deficit demokratiku u anka tekniku nafu illi din hija realtà għalikom fil-parlamenti nazzjonali illa li xintom tidu eh, taffaċċew daw is-sitwazzjonijiet eh, ta' kuljum. Mistoqsija tiegħi hija din. Limma model ser jaħdem? Ma nafx se jkun model ġudizzjarju jaħdem u jiena wkoll naħseb li dak li tiġri fi Franza u alarmanti li huma joħolqu sistema bħal tagħna illi hija mimlija problema, hija mimlija problemi. Grazzi ħafna, Murejs. Ħanniħu l-mistoqsijiet kollha jekk jogħġbok, u mbagħad tintervjeni inti. Issa għandna kellim ir-Rumanija Kalimente, Signora Kalimente. Yes, please. Domnule președinte, eh, stimați eh, colegi parlamentari. Grazie, Hafna. Mr. Kalimente. Jena nasab li dinija konferenza importanti ħafna għax qed nitkellmu dwar il-kooperazzjoni bejn is-servizzi ta' intelligence. U nitkellmu anke dwar il-ġlida tagħna kontra terrorizmu. Għalhekk ngħid li naħseb li fid-daw ta' dan il-konferenza hija importanti ħafna. <coughs> Qed nara li Qegħdin niddiskutu hawnhekk dwar il-kontroll parlamentari tal-servizzi ta' sorveljanza servizzi ta' intelligence. Inħoss li l-intelligence mandiex taħrab mill-kontroll u dan għandu jkun l-irwol tagħna bħala parlamentari li nassiguraw illi jkun hemm il-kontroll. Bit-Trattat ta' Lisbona l-Assembleja Parlamentari tal-Europa tal-Punent istituzzjoni li kienet tieħu ħsieb difiża dik ma diċ teżisti u issa mal-parlamenti nazzjonali li huma responsabbli iżda fuq il-livell Ewropew m'hemmx komunikazzjoni bejn is-servizzi ta' intelligence m'hemmx komunikazzjoni m'hemmx kooperazzjoni u naħseb li din hija loophole dan huwa void deficit qed naħseb Mod partikolari dwar il-migrazzjoni regolari mill-Afrika ta' fuq lejn il-Mediterran, l-Italja, l-Greċja u dak li qed jiġri bħalissa naħa tal-vant tal-Ewropa l-Ukrajina kontra ir-Russja, l-aggressjoni tal-Russja, per eżempju. Jiena nifhem u napprezza li l-lum ħa nitkellmu dwar ħafna kwistjonijiet differenti għandhom xaqsmu ma l-NSA, l-Aġenzija Amerikana ta' tal-surveillance. Imma huwa importanti li anka ninataw e, tweġibiet għal mistoqsijiet tagħna, e, mistoqsijiet li qed nisimgħu. Illum din jaġa tajba. Però fl-aħħar mill-aħħar għalina l-Istati Uniti huma imsieħba, huma alleati anka fil-livell tan NATO Issa, fil-pozizjonijiet tagħna hemm punt li mhux qed nara, qed nitkellmu dwar ħafna affarijiet, terrorizmu, migrazzjoni u oħrajn. Donna mhux qed nibżaw kontra stat qed juri ċertu aggressjoni u fil-passat wara aggressjoni anke lejn l-Ewropa, nitkellem dwar ir-Russja. Apparti minnek, hekk hemm anke problema ta' nuqqas ta' sikurezza ċibernetika. Qed nitkellem dwar gwerra li tissir fuq l-internet aktar minn hekk. Is-sistema ta' difiża informatika tagħna hija tajba aħna nixtiequ li dan dejjem tajbuħu saħħu, Issa il-kwistjoni hija din x'inhija t-tweġiba Ewropea minħabba dawn l-attakki kbar fuq l-internet ta' Russja kontra l-Ewropa, mhux l-Ewropa tal-Vand biss, imma l-Ewropa kollha. U milli qed nara ma tantx hawn nies li qegħdin jinkwetaw minħabba dan l-aspett dawn l-attakki informatiċi ta' Russja kontrina. Jina nistan niggarantilkom li l-Ukrajna l-affarijiet mhumiex kalmi, il russi din jippreparaw il-passi tagħhom li jmiss. Il-gwerra informatika illi qegħdin naraw mexxija mir-Russi bil-mezzi kollha u bċertu għawa din il-gwerra ser titkompla u huwa l-obbligu ta' kulħadd hawnhekk illi noqogħdu attenti fil-livell nazzjonali ma li jkollna anke risposta Ewropea koordinata. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Euh, merci à Grazzi ħafna. Grazzi ħafna President Moares u grazie li tim tana li proponejna li niltaqgħu hawnhekk. Hija ħaġa tajba minn nitkellmu dwar kooperazzjoni kooperazzjoni istituzzjonali bejn parlamenti tagħna ma hija importanti ħafna din illa għaliex dawn huma dibattiti importanti ħafna illum għandna ħafna teddid, teddid ta' terrorizmu, nisma ħafna dwaru fl-aħbarijiet, għalhekk huwa importanti nitkelmu dwar dan is-suġġett imma minna l-oħra li jkollna anke kontroll demokratiku fis-sistemi tagħna li għaliex aħna nirpreżentaw wara kollox demokraziji Xi drabi demokraziji però illi qegħdin kunu ristretti u nużaw xi mezzi borderline li ma jkunux eh, daqshekk favur id-demokrazija. Mela, il-leġislazzjoni tal-bidu ta' Mejju fi Franza dwar l-intelligence, konna il-proċedura accelerata, mux noqtet dwar dettal dwar din il-proċedura, hija ħaġa sfortunata minħabba anka dak li qed jiġri fil-lum. Issa senat jgħat jistudja din il-proposta. u għamel talba Oland, il-President ta' Repubblika, biex din tgħaddi u mbagħad eventwalment tiġi eh, studjata mill-Kunsill tal-Kostituzzjonali li ħad iġi xaktarx adottata u hija ħad tkun problematika minn diġà semma xi aspetti tagħha mod partikolari nżid punt jiena li ħanżidu ħafna il-poter tal-kap tal-gvern, il-mexxej tal-gvern, se jkollna din is-sistema ta' assenza ta' kontroll, nuqqas ta' kontroll minn qabel tal-awtorità ġudizzjarja permezz ta' din is-sistema li tiġbor informazzjoni sistema massiċċa li tiġbor informazzjoni tikkonċerna iċ-ċittadini u <clears throat> baddin tal-analizza issa se jkun hemm ħafna eh, esperti tal-liġi qed jitkellmu dwar l-artiklu 66 tal-Kostituzzjoni tagħna għax jista' jkun li din is-sistema tmur kontra il-drittijiet tal-bniedem f'din is-sistema, però eh, ċertu aspetti qegħdin nitħallaw ballaw u għalhekk inħoss li huwa importanti li nisħaq hawnhekk f'din l-okkażjoni li intom qegħdin hawnhekk kollegi tagħna tal-Parlamenti Nazzjonali u anke importanti fid-dawl ta' trattati ta' l-Unjoni Ewropea u anke l-konvenzjonijiet u l-qorti tal-ġustizzja u l-qorti tal-Lussemburgu apparti dik tal-Kunsil tal-Ewropa dwar ix-xogħol li jrid isir mill-imħallef bħalma qal Claude kif ser tagħmel teknikament biex inti tkun tista' <coughs> tagħmel il-xogħol ta' kontroll fil-ħin it-tajjeb. Grazzi. Mr. Galazewski from Poland. Is-Sur Galazewski mill-Polonja. Grazzi. Jiena jgħat nisma dan id-dibattitu nixtieq illi naqsam il-ħsib tiegħi magħkom. Minnaħa naħseb li huwa meħtieġ illi aħna ikollna kontroll u supervizjoni tal-Aġenziji tal-Intelligenza, iżda fl-istess ħin aħna nixtiew li dawn l-Aġenziji jaħdmu bliktar mod effiċenti possibbli aħna l-Pollakki nafu mill-istorja u tal-limna matul l-istorja tagħna. Mhux biss mill-istorja tagħna iżda ta' pajjiżi oħra li mor rappreżentati hawnhekk illum li huwa faċli illi tagħmel kontroll Iżda ħafna mill-politiċi fil-passat komunisti kienu eh, spjuni wkoll. U allura importanti illi aħna ikonna bilanċ. Minħabba li nafu li situazzjoni għedda tinbidel fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Aħna nixtiequ li jkollna aċċess iktar wiesa l-informazzjoni mingħajr ma jkollna informazzjoni mhux ħajkollna Eh, problemi bis-supervizjoni. Jina taġobni ħafna sistema ta' Norveġja fejn il-Kumitat Parlamentari li għandu responsabilità ta' supervizjoni wa mażur mill-Parlament. Iżda l-membri ta' dan il-Kumitat huma nies li jew ikunu membri indipendenti ġifieri li m'għandhom l-ebda li mhumiex membri tal-ebda politika familja politika. Jiena naħseb li dan huwa tip ta' bilanċ li aħna nixtiequ li jkollna Naħseb illi fil-fat dawk li huma politiċi għandhom interessi oħrajn m'għandhomx jieħdu ħsieb is-supervizjoni pod esklusiv. Grazzi ħafna għandna żewġ kelliema li diġà tkellmu issa ħantihom l-opportunità li tkellmu għat-tieni darba, nitlobhom sabiex jitkellmu fil-qasor. Is-sur Stucci l-ewwel net fisem il-Parlament Taljan. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq illi ressa kumment fuq il-kontroll. Għanna kontroll li huwa speċifiku fuq ċertu kwistjonijiet li għandhom xjaqsmu mal- Eh, l-persuni fuq livell individwali, ġifiri importanti li aħna noqdu attenti x'tib ta' żlit li nagħmlu. Mbagħad għandna tip ta' kontroll ieħor li tisir fuq il-kumitati parlamentari li tkun kontroll iktar komplet u apparti minn hekk irridu naraw kif ħanatu l-informazzjoni lill pubbliku u naraw namlu distinzjoni bejn l-informazzjoni li klassifikata bħala sigrita u le u l-attivitajiet tal-attivitajiet ta' dawn l-Aġenziji tal-Intelligenza jistgħu jkunu sigriti wkoll u allura jiena naħseb li dak is-seta li jista' jkollu l awtorità ta' kontroll huwa li joħroġ il-permess il ħalli jinħareġ il-budget tal dawn il-servizzi ta' intelligenza jekk ma jkunx hemm tweġibiet ċari u spiegazzjoni ċari ta' dak li saru dak li huwa maħsub li se jsir l-organu tal-kontroll tal-attivitajiet ta' dawn is-servizzi ta' intelligenza illi għandhom jikkontrollaw wara dan, dan kollu rridu naraw jekk nistgħu xaħna nblukkaw dawn ir-riżorsi jew le minħabba li rridu nkunu ċerti li dak li jkun sar mis-servizzi tal-intelligenza kienx qed ikkorrespondi mal-interessi tal-pajjiż u jekk kienx hemm kontroll sħiħ ta' dak li kellu jisir dwar il-budget jiena naħseb li dan huwa punt ewlieni li għandu jitqies sabiex aħna nkunu nistgħu neżerċitaw dan it-tip ta' kontroll nishtiq nkun naf x'inhi l-opinjoni tiegħek is-Sur Vojt issa għal dar darb'oħra. Grazzi ħafna Sur President. Xorba bella kemm ikkonferma illi intom minnaħa tar-Renju Unit kieku teddu li tneħħu ir-rabta u l-kuntatti mal ġermania ġifiri illi mill-Ġermanja għandhom ma jħorġux din l-informazzjoni. Saħna għanna ħafna informazzjoni sensittiva li tikkonċerna il-Renju Unit ukoll u r-Renju Unit u l-Istati Uniti għamlu ċertu fil-fatt rabtiet u ftejim fuq uh, fuq er, er, din it-tip ta' informazzjoni sa jekk l-awtoritajiet Ġermaniżi mhumiex ħajħorġu l-informazzjoni dwar din l-informazzjoni min qed jikkontrolla min qed jiġbora u din nafu li xorta waħda taffetwa miljun ta' ċittadini aħna ma nagħmlu xejn xorta waħda allura. Mr. Bigford, uh, I'd like to answer. Grazzi qabel ma nissiden li sur Bigford sabiex Bigford sabiex iwieġeb nixtieq illi niprofa inwieġeb l-Sinjura Infeld. Tuħan nitkellem bl-Olandis minnħabba li dinja l-lingwa tiegħi, u allura nixtieq il-natija tweġiba preċiża kemm jista' jkun. Mela, nixtieq ngħid illi huwa ovvju illi ħajkun għandha xejn ta' tensjoni bejn l-interpreti tal-intelligenza kif qal is-Sur Bigford u l-iskrutinju demokratiku ta' dawn l-istess servizzi jiena naħseb li din hija xi ħaġa normali u ħaniltaqgħu magħha ta' kull jum. Issa fuq il-kwistjonijiet li semmejt inti l-mikrofon li kienu um, li sabu maħlin fil-bini ta' Justus Lipsus. Kien hemm inkjesta li kienet konkluża u l-każ ma kienx um, il kast naħħa U aħna eh, rajna li fil kast tal-Belka kom fuq dawn iż-żewġ dossier fil-fatt <clears throat> kien hemm rapport mill-Kumitat eh, Standing I illi fil-fatt huwa responsabbli għas servizzi tal-intelligenza u f'dawn iż-żewġ rapporti dwar il-Belga kom kien hemm kummenti fuq is-servizzi tal-iġenza tagħna li suppost kellhom ikunu iktar proattivi. Walura aħna konna qegħdin nassumu illi l din l-informazzjoni ħanadduha issa l-servizzi tal-intelligenza fil-Belġju u nittama li huma joħduha bis-serjetà u parti minn hekk nixtieq irressaq żewġ punti oħra fil-Belġju aħna nas il-Kumitat Standing i fuq is-servizz tal-intelligenza u fil-fatt naħseb illi dan jgħat jagħmel wieħed mill-iktar tip ta' kontroll wiesa għal kumitat bħal dan. Iżda parti minn hekk aħna għandna kumitat ieħor illi jħossib miżuri ta' investigazzjoni speċjali illi aħna qegħdin naraw illi wara qegħdin nanalizzaw it-teknoloġiji li qegħdin jintużaw. U fil-fatt Naħseb li jista' jkun hemm daqsxejn ta' problema, però din il-konferenza hekk qiegħda tlaqqa lilna l-kol flimkien ħan nippruvaw insibu soluzzjoni għalġejjin minħabba li huwa veru illi m'għandniex kontroll fuq is-servizzi tal-intelligenza barranin li huma preżenti fil-pajjiżi tagħna u mattivi fil-pajjiżi tagħna u naħseb li għandek raġun fuq dan irridu noqogħdu iktar attenti. Apparti minn hekk, apparti minn din it-tweġiba nixtieq ngħidlek ukoll illi jidher li hemm mistoqsija oħra minna tas-sur Zetkowski. Dal-waqt ħan nisimaw, Sur Zetkowski, Nixtieq ngħid ukoll illi wara nofsinhar il-kumitat il-President tal-Kumitat is-Sur Rapaj kom prezentazzjoni dwar eh, is-servizzi illi aħna nipprovdu kif niprovdu nipprovduhom qabel ma nisimgħu lis-Sur Bigford nixtieq illi nisimgħu mistoqsija minna ta' sur Setkowski. Sur President, grazzi ħafna tal-li tittin l-opportunità illi instaqsi din il-mistoqsija ħalli ngħid xi ħaġa fuq din il-kwistjoni. L-ewwel qed jiena nixtieq ngħid li fil-fatt kont naħdem fil-Ministerju tal-Intern fil repubblika Ċekja u kien hemm ċajta li konna ngħidu, konna ngħidu illi l-politiċi li mhumiex qed kullu kontrollati jew m'għandhomx użu ta' xej jow kalla mhumiex interessanti. Issa apparti ċajta aħna qegħdin nitkellmu fuq suġġett importanti ħafna hawnhekk fl-opinjoni tiegħi l-attivitajiet ta' servizzi tal-intelligenza għandhom bżonn ikunu kontrollati fuq żewġ livelli. L-ewwel nett hemm bżonn li jkunu kontrollati fuq il-livell professjonali, l-ebda imħallef l-ebda politiku ma jista' ikun f'pożizzjoni illi jevalwa bliktar mod korrett il-fatt li qed jintużaw pereżempju ċertu mezzi tekniċi fil-attivitajiet ta' sorveljanza jew ġbir ta' informazzjoni jew servizz tal-intelligenza, jien naħseb li għandu jkun hemm panel ta' esperti indipendenti illi jkunu pereżempju formati <coughs> minn ex-diretturi tal-servizz tal-intelligenza illi jkunu membri ta' dan il-kumitat. Dak illi qalet eh, Sophie Infeld verament jurini illi aħna bħala politiċi għanna ninsistu ħafna fuq il-kontroll tal-prinċipi ewlenin demokratiċi. Jena naħseb il-problema l-kbira li għadin nindirizzaw għawek li semmit minn ħafna membri tal-Parlamenti Nazzjonali hija illi il-politiċi ma jishtiqux illi jikontrollaw dan kollu irridu jizguraw li servizzi ta' l-intelligenza fil-fatt mu mandomx jintużaw biss l oppozizjoni jew jintużaw sabiex għal-beneficju ta' ċertu politiċi kontra politiċi oħrajn, iżdan din mistoqsija oħra. Is-servizz tal-intelligenza jafdaw li xirxin bej pajis u ieħor jispjunaw fuq xurxin. Huwa veru li l-Istati Uniti issa li tipprova proteġi ruha <coughs> mill t qed tipprova tidentifika l-edewwa fil-fost il-ħbieb li għanda l-Istati Uniti ġifieri aħna nafu li fost <coughs> il-27 stat membru għedha tagħmel dan u jisna edin nerġaw morru lura żmien tal-gwerra birda għal 25 sena ilu. Mistoqsija oħra hija fuq il-komunikazzjoni encrypted. Aħna sissa din ma semmejniex. Issa nafu li s-servizzi tal-intelligenza din hija waħda mill-problemi li għandna. Kif aħna nistgħu nġibu l-informazzjoni li hemm fuq l-organizzazzjoni ta' terroristi illi hija encrypted. U aħna naħsbu illi fil-fatt id-deċiżjoni li għandha tittieħed fuq eh, dan il-kuntest għandha tkun eh, teknika mhux biss politika. Nishti illi nisiden l-Sinjura Abortina sabiex eh, t titkellem u għara għara jassur Bigford. Sinjura Enfeld, jena nishti nejt l-diskors tijaj kellu l-intenzjoni illi aħna nejdu li l-kontroll mhuwiex biss meħtieġ, iżda jiex xi ħaġa kruċjali jekk aħna irridu nikkoperaw bejnietna jiex xi ħaġa meħtieġ iżda parti minn hekk is tal-intelligenza rridu jikkoperaw bejnietom mod dirett naħseb li inti ma fimx sew dak li kont qed ngħid jien. U jekk is-servizzi tal-intelligenza jimxu skont ir-regoli għandhom ikunu servizzi tal-intelligenza li huma stess jiġbdu l-attenzjoni, jkunu l-whistleblowers jekk ikun hemm għasta rispetta ta' regoli Grazzi. Finally, Mr. Bigfoot. Thank you, Mr. Chairman. The Mr. Bigford, sabiex iwieġeb, grazzi ħafna l għen ħaġa nixtieq ngħid hija li naqbel perfettament ma tħassib kollha illi tresqu. Jiena naħseb personalment li dawn l-standards ta' kontroll fl-Unjoni Ewropea mhumiex tal-iktar tal-iktar standards għoljien, aħna qed naraw illi dan ma jfissirx illi kull pajjiż jagħmel kontroll jagħmluha biss sabiex huma eh, jikkontrollaw l-servizzi tal-intelligenza jafu x'tib ta' problemi jista' jkun hemm ukoll ikunu konxi. Dak illi aħna ma semmejniex huwa illi il-kontroll tal-eżekuttiv, ġifieri tal-ministri, għall operazzjonijiet ta' servizzi tal-intelligenza hija xi ħaġa li mhijiex possibbli mhix xi ħaġa li aħna eh, kuntenti bija, mhix xi ħaġa li nistgħu nserħu fuqha laqas. Apparti minn hekk hemm żewġ livelli illi semma il-kollega Taljan, il-livell ġudizzjarju u l-livell parlamentari. Issa, il-problemi li jistaw jinqallaw meta s servizzi tal-intelligenza jitħlu fi drittijiet taħat siħor aħna rajna li jista' jkun hemm fil-fatt problemi f'dawn l-operazzjoni ta' servizz tal-intelligenza. Kultant daw il-problemi jinqalgħu qabel mal-operazzjoni Issi minħabba illi jekk is-servizzi tal-intelligenza ikunu qegħdin jaħsbu illi jixtiequ jimplementaw operazzjoni tista' taffettwa drittijiet tal-individwi da jkun tard wis illi damlu kontru speċjalment jekk is-servizzi tal-intelligenza kienu diġà implementaw din il-missjoni minħabba li l-individwu drittijiet tiegħu kienu affettwati. U ma kienux rispettati, din mhix ħaġa li aħna u dak li aħna nixtiequ u dak li aħna din nipproponu huwa li qed li nagħtu s-seta u l-kompetenza illi jsir dan it-tip ta' kontroll qabel ma jinkisru id-drittijiet ta' dawn iċ-ċittadini. Mela xinu għala l ta' kif nistgħu nagħmlu dan? Kontroll parlamentari? Ma naħsibx jiena. Ma naħsibx illi intom kuljum kieku jkollkom il-ħin illi tiltaqgħu mal-aġenti tal-intelligenza ħalli twiġbu l-mistoqsija jekk intom interferixxejtux b'xi mod jew missejtu x-drittijiet tal-individu, ġifiri nsibu alternativa, xini l-alternativa? Kellna suġġerament illi dan għandu jisir minn ex uffiċjali tal-intelligenza. Ma naħsibx jiena li din hija idea tajba is servizzi tal-intelligenza jixtiequ jipproteġuna u għandhom jisibu l-mezzi u l-metodi ta' kif jistgħu jħarsuna ġifiri l-uffiċjali tal-intelligenza m'għandhomx ikunu dawk li jġudikaw azzjonijiet ta' uffiċjali oħrajn tal-intelligenza mela allura min jista' jagħmel dan il-kontroll? Tribunal pereżempju illi kollu <coughs> taħli ta' avukati jew ta' imħalfin dawn iridu jiltaqgħu ta' kuljum u fejn ħajiltaqgħu allura jekk l-aġenti tal-intelligenza ħajkollhom jivvjaġġaw u jaqsmu l-bedza biex jippreżentaw il-każ tagħhom. L-aġenti tal-intelligenza x'se jagħmlu huma ħajpruvaw jippreżentaw l-aħjar tip ta' każ u min ħajopponi, min allura ħajamel il-dan it-tip ta' attak, l mikroskurej l-Amigos Kurja, l-ħabib tal-Kurja, jiena naħseb illi fil-fat nissuġġerixxi li jkun hemm persuna li t-rappresenta sistema ġudizzjarja bbażi ta' sistema franċiża li naħseb illi il-Franċiżi fil-fatt li din jitbedu minn din is-sistema naħseb li din hija xi ħaġa li vera m'għandhomx jagħmlu fejn ikun hemm maġistrat illi kun ijat ipoġġu fl-imkien ma l-agenti tal-intelligenza dan il magistrat ikun hemmhekk sabiex jikkontrolla l-operazzjoni kollha kif tkun implementata u l-operazzjoni kollha ma tkunx biss dipendenti fuq is-sorveljanza elettronika jkollok kontrollu sorveljanza fil-bini, jkollok informazzjoni tkun qed tidħol minn barra wkoll u eh, stas membru jista' janalizza dan kollu U minħabba illi fil-fat ikun jgħat ipoġġi jemmek. u jista jiddeċidi jekk hemmx xi drittijiet tal-individwi li ħajkunu affettwati. Fil-fatt, aħna nafu li dan jista' jkun ukoll informat minn espert tekniku. U di mhix daqshekk diffiċli. Aparti minn hekk dawn ikunu hemmhekk fuq il-post, aparti minn hekk irid ikun hemm xi kontroll parlamentari jew kontroll indipendenti ħalli jekk jiġri xi ħaġa, mbagħad il-korp ta' investigazzjoni jkun jagħt hemmhekk sabiex jivvestiga u jitlob illi dawk tal-Aġenziji tal-Investigazzjoni jridu jkunu disponibbli sabiex aħna nsaqsu ċertu mistoqsijiet u dan li tisir fuq bażi regolari jista' jkun hemm mistoqsijiet fuq kwistjonijiet budġetarji li huma importanti ħafna minħabba li waħda mill-problemi hija li l-budgets huma limitati u aħna m'għandniex miljuni ta' dollari ta' sterlina jew ta' euros għad dispożizzjoni tagħna jew huma għad ta' tagħhom u jiena kont involut f'numru ta' każijiet fejn ma kienx hemm ir-riżorsi u l-flus li jistgħu jkunu investiti f'investigazzjoni minħabba li fl-analiżi tar-riskju identifikaw investigazzjoni oħrajn bħala iktar importanti minn dik eh, fuq minn dik speċifikament. Ġifiri aħna naħsbu li kienem kazijiet fej kienem kazijiet li kienu abbandonati mbaz dak il-każ ġara xi ħaġa li verament kienet negattiva. Issa, ħanitkellem fuq punti ħor li tressa illi illi mħalfin ma jistawx jifmu eżattament fuq xie xedin jitkellmu eh, u xed jagħmlu servizzi ta' l-intelligenza. Jien għandi storja personali nista' ngħidulkom. Jiena kont eh, imqabbad sabiex naħdem fis-servizzi legali ta' servizzi tal-intelligenza fejn huma kellhom daqsxejn ta' problemi kien hemm xi ħadd li kienet jikteb fil-fatt il-memoirs tiegħu il eh, autobiografija tiegħu anke xi ħadd li anke kienlu problemi mar-Russja ġifieri jiena ntlabt sabiex nidħol fid-departiment legali u niprofa nirranġa l-affarijiet. Dak iż-żmien kienu għaluli inti m'intix ħadd tkun kapaċi li tifhem din l-organizzazzjoni f'sena. Jiena fil-fatt fim sew kif kienu għadin joperaw tip ta' informazzjoni li għandhom a dispożizzjoni tagħhom. U jekk ngħidu li jkun hemm imħallef fil-fatt li huwa esperjenzat ma jistax jifhem dan kwistjoni tal-intelligenza jkolli ngħid li jiena verament ma naqbilx ma din it-tip ta' sqarrija u ma qegħdin hemmhekk dawn l-imħalfit sabiex jistaqsu mistoqsijiet li forsi jistgħu jkunu diffiċli kultant. Mela, l-aħħar punt min-naħa tiegħi dan huwa punt li issemma minn numru ta' kollegi ġifieri l-aġenziji tal-intelligenza li jispjaw fuq xurxin u r-relazzjoni ta' bejn renju Unit u l-Ġermanja. Jiena minix qiegħed hawnhekk sabiex imbassar il-ġejjieni jew niddiskuti deċiżjonijiet politiċi, jiena naħseb li din kienet deċiżjoni politika li ttieħdet. Jekk hemm ċertu pajjiżi li nkwetati li hemm spjunaġġ minn pajjiżi oħrajn, din hija xi ħaġa li aħna irridu naraw li niddiskutu ma, ma dawk il-pajjiżi stess imkella res u l-każ qudiem il-qorti ta' drittijiet tal-bniedem jekk huma jaħsbu illi hemm investigazzjoni li mhijiex ġustifikata minnaħa ta' aġenziji oħrajn ta' pajjiżi oħrajn tal-intelligenza naħseb illi dan huwa l-forum fejn tistgħu tindirizzaw il-tħassib tagħkom kien hija qorti li kompetenti ħafna li sqed bosta każijiet kontra r-Renju Unit ukoll u naħseb illi propju din il-qorti u għal-post fejn aħna nistgħu nrisqu dawn il kawzi Grazzi. Niqafawek. Grazzi ħafna lilkom il-kol, grazzi Sir Bigford u kol ta' dawn il-mistoqsijiet. Kolla naħseb illi aħna qegħdin ftit kmieni. sejna ftit kmieni u iżda Sur Morejs nixtieq issa li nistiednu sabiex ikompli billaqa u juhu beneficju minn dan il-ħin zijiet li ħna gwadanjajna. Grazzi ħafna Iva, nirringrazzja l kellima tal-kontribuzzjoni tal-interventi ta'kom, il-fatt illi tant kellna mistoqsijiet min-naħa tal mistiedna u l-mod ta' kif kien kontu titkellmu naħseb illi wara kemm dan huwa punt importanti. Tajjeb, ma lissa nistgħu nkomplu bil-programm u nixtieq illi nistedinkom sabiex iżommu anka iktar mistoqsijiet għal din il-fazi tal-programm ħabba nslu iktar fid-dettal fuq il-punt ta' sorveljanza demokratika ta' servizzi tal-intelligenza. Għana nafu li intom ħafna minnkom qed tagħmlu dan ix-xogħol f'termini prattiċi mela nixtieq li ngħaddu sal-parti li jmiss. tal-programm. Grazzi għadar boħra l kellima tal-interventi ta' ħaniqfu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 Colleagues, if um, if you want to get seated, we can we can. Uh, Mrs. kollegi nitlokkom sabiex tpoġġu bil-qeda ħalli nkomplu ħaniqfu għall-ikel fin-nofsija ġifieri iktar ma nibdew malajr, iktar nistgħu ngħaddu issa għal mbagħad sabiex nieqfu għall-ikel. Okay. Let's get started. Thank you, colleagues. So, colleagues, our next um, speaker is Professor. Eżis, kollegi sanna l-Sur Cameron, Professur Cameron, mill-Università ta' Uppsala. Il-Professur Cameron ħaj prezentalna l-aġġornament ta' sena 2015 dwar il-Kumitat ta' Venezia fuq il-Sorveljanza Demokratika fis servizzi ta' Sigurtà ħanitlobkom sabiex, ħanitlob is-sur Cameron sabiex jitkellem għal 10 minuti minħabba li qed nara li intom tixtiequ saqsu ħafna mistoqsijiet, jiġifieri nixtieq li jkun hemm din it-tip ta' diskussjoni. Taħseb li possibbli sur Cameron? dawn il-membri tal-akkademja dejjem ikun jixtiequ jitkellmu għal iktar minn ħin li huwa stipulat. Mbagħad għanna il-Sur Otmajer. Mbagħad nisimaw il mistoqsijiet mela nibdew bil professor Cameron. Very important. Grazie nirringrazzja l-organizzatori din inizjattiva importanti ħafna tal-Parlament Ewropew. Kollegi, dawk li għandhom konverzazzjoni privati jekk joġobkom jew ħorġu barra jew għodu kwiti. <clears throat> Aħna Ma nafx namlu x'tamlu intkom normalment f'parlamenti oħrajn, ma fil-Parlament Ewropew hekk namlu. Tistgħu anki titkellmu bejnietkom, però mhux bil-wieqfa. Mela jiena qed tippreżenta eh, l-aġġornament tal-2015 tar-rapport tal-konvenzjoni tal-aġġornament tal-konvenzjoni ta' Venezia, jentkom tafu li il-Kunsil tal-Europa eh, fuq liġi internazjonali. Il-rapport e kien tal-2007 li eh, għadu l-xol standard. biex eh, netkelmu fuq eh, sikurezza domestika. Fuq terrorizmu fuq l-ħjar prassi, naħseb li dan huwa eh, il-dokument li huwa eh, il-korpus principali tal-prassi. Issa dan la eh, dan l-aġġornament jitkellem fuq is-senjali ta' intelligence. U jagħti definizzjoni ta', ta din l-intelligence u jispjega għaliex il-kontrolli esterni li fih jispjega kif il-qorti ta' drittijiet tal-bnidem fil-fatt eh, titrattom dawn is-sinjali ta' intelligence u tiddiskuta anki tiddiskuti anki l-aħjar prassi u ta' sikurta u intelligence. U dan il-rapport kien iktar diffiċli meta nqabluh ma' rapport tal-2007. Għaliex, għax tafu li hemm ħafna sistemi eżistenti f'ħafna stati membri <clears throat> hemm il-Olandiżi, Belġani, Svediżi, il-Norveġiżi. Huma kollha qegħdin jaħdmu tajjeb, però ma' senjali e, ta' intelligence ma kienx faċli li nsibu modelli. Umbat kien hemm il-modell tal-Iżvezja u tal-Ġermanja manki dak tal-Istati Uniti wara riformi li għamlu. U dan ukoll huwa modell interessanti. Issa li ħaġa importanti hawnhekk hija kif il-prassi tajba jista' jkollha effett didattiku biex e, ħeġġeġ l-istati li adottaw il- e, e, prassi tajba, anki il-prassi ħażina jista' jkollha influenza ħażina. U dina narawa fil-qasam tas-sikurtà u tal-intelligence ukoll. U Per eżempju, hemm l-eżempju tal-Franċiżi li qed u l-bot mis-sistemi li kellhom memx għalfejn idħol fl-ispiegazzjoni ta' il-għala din saret problema. Pero nista' nisħaq fuq il-fatt li hemm espansjoni kbira tal-budgets tal-dawn l-aġenziji ta' sinjalazzjonijiet ta' intelligenza mill eh, mill-attakki tal-2011 għal uh, Twin Towers nafu illi eh, eh, il-rispett eh, tal-standard hija waħda mill-iktar ħaġa importanti. U meta Wieħed is li hemm din l-espansjoni ta' rizorsi jekk kumbat fl-istess ħin impressjoni politika illi naslu għal riżultati, allura naslu eh, għal fat li l-Aġenzija timxi li lemm il-kontrolli. Għal daqstant l-oversight hija ħaġa importanti. M'hemmx għalfejn nispjegalkom għaliex. L-oversight mhix sempliċement rispett għal-liġi ma anki hija sostituzzjoni għal kontroll min-naħa tal-medja illi tapplika eh, f'kull zona, f'kull qasam tal-amministrazzjoni, però ma tapplikax hawnhekk. Mela, eh, nispiega kif l-oversight u eh, fi segnalazzjoni tal-intelligence ki ma kienieċ effiċenti biżejjed. U da se nitkellem fuq iż-żewġ rapporti tal-2015 u tal-2007 li huma disponibbli fuq il-website tal-Konvenzjoni ta' Venezia. Mela l-għonet nitkellmu fuq il-mandat tal-Aġenzija stess. It-tieni punt huwa il-livelli massimi li rridu jiġu soddisfatti qabel ma l-Aġenzija tista' tibda tiġbor l-integrazzjoni. It-tielet il-ħtiġijiet ta' minimization illi titlob illi l-mekkanizmi għal esklużjoni ta' informazzjoni irrilevanti u fl-aħħar mbagħad hemm l-oversight. U l-oversight tikkontrolla il rispett ta' tliet elementi li semmejt qabel. <clears throat> Mela, irridu nibdew bil-mandat tal-Aġenzija. U dan ukoll u importanti għaliex jgħidilna x'inhu l-mandat tal-korp eh, ta' oversight. Allora natu mandat wisa ħafna biex jiġbor uh, il-intelligence rilevanti fuq jew anki data ta' importanza fuq il-terrorizmu huwa ċar illi f'dan il-kas l-Aġenzija ħadd ħad tiġbor ħafna informazzjoni għax dan huwa propju il-ħidma tagħhom. Hemm bżonn il-mandat jiġi definit mill-iktar mod possibbli bil leġislazzjoni primarja eh, mill-Parlament, bil-leġittimità demokratika u anki jekk natu dan il-mandat dejja f'sitwazzjoni ta' statut parlamentari, il-liġijiet xorta għat iridu jiġu interpretati mill-personal. Barra minnek kumbat dawn il-liġijiet eh, iridu jiġu tradotti ġo software. Iridu noħorġu dawn il-liġijiet li, li proteġu l-integrità un-bat iridu jiġu konvertiti f'software un-bat wieħed irid jishtri software u jagħmel anki minimization data. Waħda mill-kwistjonijiet importanti illi se diskutu iktar tu kol, immaġina hija l-kwistjoni ta' residenza. E, ċittadini u residenti, e, ċittadini u non ċittadini u residenti u non residenti minna l-oħra u għacħari li fil-membri tal-konvenzjoni tad drittijiet tal-bnidem, anki il-non-residenti u non-ċittadini għandhom xorta ċerti drittijiet. U anki e, l-Istati Uniti jirrikonoxxu da, u dana ma jfissirx li dawn iż-żewġ kategoriji nistgħu nittrattaw b'mod identiku. U propju dan ġara fil-fatt. Il-modell tal-Istati Uniti huwa interessanti għax juru illi il-mekanizmu pur parlamentari ma jaħdimx huma ħolqu korp indipendenti illi jismu board eh, tal-oversight tal-privacy u, u data personali. Fil-fat mem lebda sistema tajjeb ta' uh oversight fi stati Uniti, però eh, il-konċentrazzjoni, il-fokus ta' dan il-korp huwa il-protezzjoni ta' ċittadini Europe eh, Amerikani. Barra minnek, il-orti manda lebda ġurisdizzjoni fuq bosta mill-bazi ta' ġbir ta' intelligence baranija. Mux biss il-komunikazzjoni bejn ċittadini Amerikani u l-komplament imma laqas komunikazzjoni bejn Franċiżi u Olandiżi, per eżempju, eccetera. U il-bażi tal-ġbir tad-data minnaħa tal-intelligence Amerikana hija ukoll eh, dokument ieħor eh, li huwa dokument 1233 eh, tal-Parlament tal-Kongress tal tal tal Amerikan. <coughs> Issa, l-oversight tal-intelligence iġib dawn iż-żewġ raġunijiet raġunijiet strutturali għaliex ma jistawx jaħdmu b'mod xiera. Però mbagħad hemm eh, hemm ħafna kwistjoni tekniċi u ħaġa diffiċli ma l-parlamenti naturalment dejjem jistgħu eh, eh, iġibu l-esperti tekniċi. U t tini problema hija wkoll li l-parlamentari ma jsibux biżejjed ħin kif qal sur Biket ukoll għax dan huwa proċess kontinwu kuljum eh, eh, il-Kunsillu mbagħad jintaqa' darba kull dana mhux jintaqa' kull sitt xhur, dana jintaqa' kull jum u għal daqstant il-monitoraċ għandu jisir kontinuament jew b'mod regolari ħafna. Mbagħad hemm il-problema ta' network. Hawnhekk qed nitkellmu fuq network u anki kollegi Ġermaniżi tkellmu fuq din eh, hija ħaġa sensittiva ħafna li natu lil korp parlamentari din l-informazzjoni sigrita għalix tinvolvi u koll li jiġu mikxufin l-attivitajiet l-oħrajn u koll tal-network. U dinja problema u l-privileċ parlamentari fisser illi mux faċli li wieħed jaman screening ta' sikurezza tal-korp parlamentari. bat eh, punt ieħor, illi il sinjalazzjoni tal-intelligenza tista' tfisser ukoll interferenza ma' drittijiet Individuali u il supervizjoni ta' dawn il-kwistjonijiet kienet ħaġa tradizjonalment fidejn l-autorità ġudizzjarja. U hemm problema illi dan it-tip ta' ruol kważi ġudizzjarju għafidej parlamentari. Dawn huma punti kruċali eh, anki il-fat tal-protezzjoni tal-data personali. U għada ija u li nużaw seletturi partikolari. U anki il-deċiżjonijiet li jihdu l-analisti umani jekk għandhom xi żommu jew jeqirdu ċerti dettalji. Issa l-ewwel tip ta' deċiżjoni hija deċiżjoni illi ma nistawx najdu la politika, nistaw forsi nsemmuha ġudizzjarja. Hija deċiżjoni li titlop li jkun hemm bilanċ bej fatturi differenti u u hemm bżonn li jkun hemm korp biex dan isir u f'dan il-korp għandhom jiġu inklużi mħalfin u anki membri oħrajn eh, li għandhom eh, arfin ta' Eh, politika esterna, e li wieħed jisib persuni li jkollhom dawn il-karatteristiċi ħaġa diffiċli u għal din raġuni l-Svezja u l-Norveġa eh, eh, waqfu korpi ibridi. U batem anki il-prinċipju tal-separazzjoni ta' setat, anki dan jista' wasal għal diffikultajiet u dan huwa rikonoxxut kemm fil-Ġermanja kif ukoll fl-Iżvezja. U batem tip ieħor ta' deċiżjoni, ċoħe dik illi wieħed iżom jew jeqret id-dejta. Dina hija deċiżjoni ta' tip ta' protezzjoni u deċiżjoni tittieħed mill-istaff tal-korp illi eh, jieħu konsiderazzjoni fatturi differenti eh, e kemx bżonna ta' dik l-informazzjoni u dawn il deċiżjoni tuma problematiċi għax ħafna mill-informazzjoni hija miġbura għax tista' tiġi utli fil-futur. Eh, però fl-istess jien irid ikun hemm bilanċ bejn li wieħed iżomm din l-informazzjoni kontra eh, umbat konsiderazzjonijiet ta' eh, privatezza. Din it-tip ta' deċiżjoni mhijiex deċiżjoni xir għal-Parlament. Għanna bżon pratikament hawnhekk ta' korp ta' ispezzjoni illi għandu jiverifika rutina, il-database, għandu jisqal il-għala inżammed dik l-informazzjoni fuq dan il-persuna partikolare eh, partikolari eh, irridu naraw li ma kienet id-deċizjoni li eh, tiħdet hawnhekk għal dastant hemm bżonn hawnhekk ta' korp indipendenti u korp kważi ġudizzjarju jew ġudizzjarju biex jażel is-seletturi u anki korp indipendenti biex jagħmel l-oversight. U nifem li etniħu ftit u zmin, qed nokkupa aktar ħin milli tawni, però il-Parlament xista jagħmel hawnhekk f'dan il-każ. Il-Parlament naturalment huwa importanti. X'jibqa' fidejn il-Parlament? L-ewwel u għal-Parlament biss li jista' jiddeċidi regoli ġenerali fuq dak li għandu x'jaqsam mal-ġbir tal-informazzjoni. Kif se jiġi miġbur, kif se jiġi skambjat ma' organizzazzjonijiet oħra u t-tieni punt huwa li l-Parlament biss għandu jiddeċidi b'mod ġenerali eh, li mumma il-prioritajiet ta' sikurtà. Xanna bżonn niġbru intelligenzi fuq ix, fuq li ma suġġett, fuq li ma punti għanna niġbru sikurezza. U anki l-effettività ta' din is-senjalazzjoni ta' intelligenza. Mbagħad l-aħħar ħaġa li l-Parlament jista' jagħmel u jiena nisħaq fuq il-mudell Ġermaniż illi nistaw natu wall għal korp indipendenti, il-parlament jista jaħtar il-body, il-korp jista jkun accountable lejn il-parlament, jista jkun marbut lejn il-parlament bħafna modi differenti, dan huwa dettall. U mbagħad il-parlament l-ewwel net ikun jista jaġixxi bħala inċentiv biex il-korp indipendenti jagħmel ħidma tiegħu b'mod xieraq jista anki defendi il-Parlament il-korp kontra il-kritika inġusta. Eh, Nistane, għandix zewġ żewġ minuti biex nitkellem fuq is-sistema ġudizzjarja, jiva żewġ minuti, tajjeb, grazzi. Mela l-awtorizzazzjoni ġudizzjarja illi hija l-ewwel kwestjoni. Dina miex eh, ħaġa li s il-problemi kollha aħna fil-pajzi membri tagħna għandna eh, eh, setat differenti, tradizzjonijiet differenti ġudizzjari. Għal daqstant huwa importanti illi hawnhekk maħniex forsi qed ngħidu eh, l-istess ħaġa x'kulħadd se jiġi bil-bajes tiegħu nazzjonali. U l-iktar ħaġa importanti hawnhekk hija illi għandna bżonn it-tnejn mhux biżejjed illi konna l-autorizzazzjoni ġudizzjarja u laqqas u għabbiżejiet li konna eh, imħalfin. Eh, per eżempju, fil-sistema Franċis, <coughs> il-problema fil Franza huwa illi huma eh, mux marbutin ma' sistema ġudizzjarja iktar għax huma imħalfin illi spiċċaw il-mandat tagħhom. U f'dan il-każ għanna bżon ta' autorizzazzjoni, pero dan u bat għandu jieġi marbut mal-for, għax il-korp ta' autorizzazzjoni ma jafx kif eh, se jieġi użat un bat l-autorizzazzjoni tew, għaddastant din il-kwistjoni ta' autorizzazzjoni għanda tiġi marbuta mal-fazi ta' follow-up. U dina għandu jkolla access mux limitat, illimitat għad-data. Għal eh, eh, il-regola ta' Eh, originator third party ma tistax tapplika f'dan il-każ. E, e, wieħed jista' jagħmel verifiki fuq id-data u jista' jkollu l-istess tip ta' aċċess li għandu il-sistema Zvediż u Olandiż li huwa aċċess dirett għad-data. M'hemmx għalfejn iċempelu jafza li se niġu l-ġimgħa dieħla biex il-korp jista' jbiddel mbagħad id data jew jikkorreġi Eh, le għandhom l-aċċess direttament, ġifieri jista' jaċċedi eh, id-dejta mingħajr ma jitleb il-permess u jafżal ħadd. U dan jista' jsib ħafna modi. U biex nagħlaq fuq dan eh, din il-kwistjoni dija hija ħaġa diffiċli illi nideskrivu sow dan is-suġġett fi żmien qasir, però waħda mill-kwistjonijiet importanti E f'dan ir-rapport hija li signals intelligence mhux se se tibqa' magħna għax e, l-aġenziji mhux se jabolixxu dawn l-organizzazzjonijiet e, tagħhom, imma dawn l-organizzazzjonijiet jistgħu jew jiġu regolamentati b'mod wiesa jew b'mod rigorus. U forsi dan huwa dak li għana nimeraw lej, u li kunem dan il kontrol rigorus. Grazzi. Grazie, Professor Cameron. Il- il-prezentazzjoni se nippubblikawa bil-permess tiegħek jiena ma xtaqx nal-ek noħodlok il-mikrofonu għax kwestjoni interessanti ħafna u kontroversa u koll u importanti jiena nishtiq li konem mistoqsijiet u għal dini raġuni nishtiq eh, ikonna kontribuzzjoni asira għasili l-Sur eh, Mario Otmajer e jitkellem għal 10 minuti għal rejsa jkollna mbagħad intervenzjonijiet minnaħa eh, tal Otmajer huwa segretarju u għal kap tal-settur ta' soċieta ta' informazzjoni Eh, tal-Aġenzija ta' dritti Fundamentali. Grazzi ħafna, ċer grazie ta' din l-istaduna. L-istadina ħan prezenta r-riżultat preliminari tal-FRA eh, wara talba tal-Parlament Ewropew dwar ix-xogħol ta' servizzi ta' intelligence u anka l-protezzjoni ta' dritti fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Ħan eh, nippreparaw il-prezentazzjoni. Hawnhekk irċevejtu informazzjoni dwar il-proġett tagħna l-FRA. Tistgħu tħarsu lejn dan id-dokument għal aktar informazzjoni issa f'dan il-ħin li ġi allokat li li ħan nifoka fuq tliet kwistjonijiet marbuta ma' sorveljanza l protezzjoni tal-privatezza u anka dik ta' data. L-ewwel l-standards. Tininet, evi ir-rimedji korsi ma smajni dwar dan sissa u telet net bla bi l-kontroll demokratiku. Umbat tistaw tagħmlu sosijiet Mela hawnhekk qegħdin taraw it-tlet punti prinċipali li jiena nixtieq eh, niddiskuti magħkom. L-ewwel net. Is-sorveljanza dejjem kemm ħafna segretezza involuta magħha naqblu aġenziji sigriti għandhom jibqaw sigriti. Pero il-setat taħom għandhom ikunu fil-liġi u din għandha tiġi aġġornata. Part minn hekk individwi għandhom ikunu jistgħu jaċċedu rimedji. U t-tielet net is-sistema ta' kontroll hija importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea imma apparti maġistrati mħalfin u oħrajn u illi il xogħol ta' dawn l-aġenziji u dawk involuti kun kontabli. Smajna l-prezentazzjoni ta' Su Bigfoot li għedin taraw hawnhekk hija prezentazzjoni semplifikata ħafna tal-standards li għandna fil-konvenzjoni tal ġinus ma' u tal-ECHR Apparti dak li smajna aktar kmini, li CHR iffukat il- kazistika taħafu il-leġislazzjoni u liġi li għandax taqsam s sorveljanza u l-qorti insistiet li sorveljanza ma tistax issir b'mod arbitrarju għalhekk inti għandek son liġi ċara biex tkun tista' tkun konformi mal-konvenzjoni tal orti ta' Drittijiet ta' Nidem. Parti nek għandu bżonn salvagwardji, għam żewġ elementi huma kruċjali hawnhekk, l-ewwel net illi ikollok mekanizmi tajbin u adekwati ta' kontrollu tinni net rimedji effettivi għall-individwi. Issa fil-kuntest ta' intelligence, Ban Amazon zid żewġ punti importanti għal din id-diskussjoni l-ewwel net illi s-sorveljanza trid tirrispetta il-prinċipju tal-neċessità u anka tal-proporzjonalità jiġifieri li inti tiġus meta tiġġustifika il-miżuri mhux biss tajt li inti qed tagħmel xogħol leġittimu ma anka titturi illi x-xogħol huwa effettiv. Punt ieħor issa li sema sur Cameron il-kwistjoni li l-privatezza tapplika għal kulħadd irrispettivament minn nazzjonalità jew il-post fejn wieħed ikun jinsab, nixtieq nisħaq fuq il-fatt li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar standards minimi abbozzati fil-livell internazzjonali u għalhekk il-kwistjoni għalina li rridu nkunu nafu i l-standards kif jistgħu japplikaw għal dawk il-prassi li zvela Snowden u rapporti ti prova jgħati tweġiba għal dan u għedin nistennew anka Eh, sentenza tal-Orti Ewropea l-Unjoni Ewropea dwar dan u anke dawn l-standards kif se jiġu sviluppati fil-livell internazzjonali. Għana di issa l-kwissjoni ta' rikorsi. Fuq l-slide li nara hawnhekk ir-rotot eh, soluzzjonijiet eh, u alternativi possibbli huwa minnu li individwi jistgħu moru quddiem imħallef imma riċerka tagħna fuq smoħrajn turi li l-individwi ma jippreferux jażlu din it-tip ta' alternativa xija twila u tiswa ħafna flus. Fil-qasam ta' sorveljanza kif smajna, il-kwistjoni addizzjonali i illi huwa meħtieġ li jkollok nies, uffiċjali ġudizzjarji, esperti li huma ikunu jistaw jaċċedu dokumenti sensittivi. Għalhekk xi stati membri deċidew illi jistabilixxu rati ta' posta speċifikati jew inkella mħalfin speċjalizzati għata posta. Però xorta waħda l-individwu kollu l-alternativa illi u anka jgħadha l-entitajiet mhux ġudizzjarji. Ħafna drabi din hija l-alternativa nqas formali u l-individwi jippreferuha waqt intara hawnhekk l-alternattivi li wieħed jista' jsib fl-istati membri varji. Il-problema b'dawn l-entitajiet mhux ġudizzjarji hi li setat tagħhom huma xi drabi limitati. Infatti, nofsom nofs l-istati membri biss għandhom entitajiet, tali entitajiet li jistgħu jieħdu deċiżjonijiet b'saħħithom. Sa ħanifoka wkoll jiena fuq il-kontroll u da kemm dan huwa importanti fil-qasam tal-intelligence. Oversight, il-kontroll dak biex nassiguraw kontabilità pubblika tax-xogħol ta' dawn is-servizzi tal-intelligence. Dan ix-xogħol dan is-slide qed tipprova turikom din is-slide qed tipprova turikom l-atturi involuti minn huma. Għandek ukoll eżekuttiv u mekkanizmi li jkollok xi drabi fih dan is-servizzi. Ħafna drabi dawn ma jidrux fil-leġislazzjoni Media u l-NGOs għandhom ukoll rwol importanti ħafna u dak li żvela Snowden fl-2013. Infatti juri kemm dawn kienu importanti biex il-pubbliku jkun eh, marraf u l-NGOs ukoll huma eh, utli ħafna għax bis-saħħa ta' hekk ikun hemm ċertu każijiet li jinstamaw fil-ratju ħafna drabi dawn għadhom pendenti anka huma joqodu attenti jieħdu ħsieb il-proċess leġislattiv, pereżempju fil dibattitu Franċiż eh, juri kemm dawn l-NGOs huma importanti, kemm kellhom rwol importanti biex saħħu dan id-dibattitu leġislattiv fil-livell nazzjonali u fin-naħa l-oħra tal-slajdi taraw l-ECHR F'dan il-forum huma l-istati membri li huma kontabli, responsabbli. Issa, dak li se nkun qed nagħmel fil-minuti li ġejjin u li ser nifoka fuq tlet mekkanizmi ta' kontroll li wieħed jista' jsib fl-istati membri, ġifieri eh, skrutinju parlamentari diġa tkellimna dwar dan, anka li adottaw l-oqfa legali u anka li jibdew ismih dan imkien importanti fil-xhur li għaddew li approvaw anka l-budget dan huwa importanti minħabba l-ħtiġijiet ta' dawn is-servizzi tal-intelligence imma kalli li il-seta investigativa. Apparti dan hemm kalli l-entitajiet ġudizzjarji fl-ħarnet il- Revizjoni ġudizzjali tista' tiġri aktar tard ex post jew minkella anke ex ante. Mela ħana di jissa għala sistemi ta' approvazzjoni ta' dawn il-miżuri ta' sorveljanza kif insibuhom fl-Istati Membri tal-Unjoni. Kif urrit diskussjoni aktar kmini u importanti illi nikkontrollaw b'mod legali il-kontroll ta' dawn il-miżuri u anka importanti li kollok sistema ta' approvazzjoni ftit aktar minn nofs tal-istati membri il-prosekuturi jew il-mħalfin jagħmlu huma l-awtorizzazzjoni f'nofs ieħor tal-istati membri ikunu oħrajn. Il-fat li dan jiġi approvat mill-imħalfin dik tirrifletti l-standards minimi tal-konvenzjoni sa mistoqsija i ser jiġi f'każ ta' miżuri ta' sorveljanza illi ma jirrikjedux li kunem approvazzjoni tal-ebda tip minn ħadd. Nishti għawnek insemmi kas u dem il-qorti li tider palissa li għandu jisolvi din il-kwistjoni tal-compatibility dwar l-approvazzjoni tal-Signals Intelligence palma semma l-professur Cameron nista biss sinżit li memx approach komuni bejn l-istati membri għadin għawnek naraw il-prassi differenti ferba stati membri li għandhom leġislazzjoni dettaljata ħafna dwar dan is-suġġett, is-slide li jmiss issa dwar il-kontroll parlamentari, l-oversight parlamentari, Dan huwa l-aktar ehm, mod komuni ta' kif isir għandek 24 parlament li adottaw f-21 stati membri għanna unek il-setat bażiċi manka xi poteri xi setat li għandhom il-komitati parlamentari anka xi drabi rajna il-menti u anka xi rikomandazzjonijiet li xi drabi jistaw ikunu marbuta anka ma' deċiżjonijiet vinkolanti. Issa l-entitajiet ta' esperti speċjalizzati dawn ġew stabiliti f'14 stati membri fl-Unjoni. Xi stati membri wafqu aktar minn wieħed minn dawn l-entitajiet speċjalizzati, li hemm tnejn. Karatteristiċi prinċipali ta' dawn ili jum għandhom ikollhom is-seta adekwata. jien Cameron semma il- definizzjoni tal-mandat. Importanti din, manka il-livell tal-fin u il-rizorsi allokati dak u koll iridu jkunu adekwati, u l-indipendenza. Issa President kelmu dwar il-protezzjoni tal-privatezza, jina interessat li naraw kif se jkun l-irwol ta' dawn l-entitajiet dan il-qasam. Hawnhekk id naraw kif 28 awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data jistaw jinteraġixxu ma' mekkanizmi ta' oversight oħrajn nafu illi l-individwi jippreferu li imorru għand awtorità tal-protezzjoni tad-data f'każ li din tinkiser, imma kif tistgħu taraw minn din il-mappa fuq l-iskrin hemm bosta soluzzjonijiet jew li kollok eh, autorità tal protezzjoni ta' data li tkun kompetenti jew inkella illi kollok seta limitata u anka xi ostakli legali għal dak li huwa x-xogħol tas servizzi tal-intelligence u fl-aħħar net jew la jkollok l-ebda kompetenza u l-ebda seta. Qegħdin taraw ir-riżultati f'dan id-diagram, qegħdin hawnhekk nippruvaw nuru mhux biss il- diversità li għandek bejn l-istati membri varji, imma għanna għawnek xi riflessjonijiet li nistaw naħsbud dwarhom xieġi fil-prattika f'dawk l-erba' stati membri li għandhom entità ta' esperti u anka awtorità tal-protezzjoni tad-data kompetenti. Għandek ħames stati membri illi m'għandhomx la waħda u laqqas l-oħra, dawn huma mistoqsijiet illi L-istudju tagħna twali mhux ħajkun qed iħares lejhom, illa li ħanna bżonn aktar xogħol, aktar studju, aktar riċerka u dan huwa l-pass li jmiss infatti li aħna nippruvaw niżviluppaw feedback soċjali kwalitattiv u tini parti ta' din is-sena aħna ser nkunu din namlu intervisti ma' rappresentanti tal kumitati parlamentari, aġenzijiet tal-servizzi segreti u oħrajn. Aħna nixtiequ niddiskutu ma' dawn l-esperti dak li aħna sibna. Jina mhux qed valuta l-sfidi kbar metodoloġi ta' dan l-istudju ma naħseb huwa biss b'dan il-mod illi aħna nkunu nistgħu nwieġbu it-talba tal-Parlament Ewropew. Il-kwissjoni prinċipali huma dawn. Il-qafas legali, l-oqsa legali huma biss prekondizzjoni dan irid jiġi aġġornat skont il-żviluppi tekniċi li ikollok rimedji provissi u anka li jkollok sistemi ta' kontroll effettivi u komprensivi. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi lil kollega tagħna mill-FRA, l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem, kollegi parlamentari u MEPs li tixtiequ titkellmu diġà għandi lista. Kollegi mill-Parlament, Parlamenti Nazzjonali tistgħu forsi tindikaw li ehm, jidlek tixtiequ titkellmu, għadkom ma indikajtux indikaw li issa bidejkom. Ħanibta mill-sessjoni ta' qabel illa li xkien hemm min xtaq jitkellem u ma tkellimx. Mela ħanibda bil-membru tal-Parlament Ewropew, Sinjura Reis. Sinjura Reis, jekk jogħġbok? staqsem mis soqsija tiegħek? Sorry, I'm, I'm not pronouncing this correctly. Ms. Reese, are you hearing this at all? Do you want to? Yeah, please, yeah. Please go ahead. Por supuesto, perdón. Eh, muchísimas gracias, Presidente. No sabía... Iva, grazie. Grazie, Fnace. Fnacer. Mandunax li kontet titkellem miegħi, skużani. Il- Prezentazzjoni kienu verament interessanti anka tal-panel ta' qabel meta tkellmu dwar dawn l-aġenziji ta' servizzi ta' intelligence għanna situazzjoni differenti fl-istati membri differenti u ma' dak li huwa minnu u li bil-tibdil teknoloġiku li għedin naraw madwarna dinja timbidel mod maġġel anka aħna rridu noqogħdu attenti għal dik hija l-abilità tagħna li nġbru u niproċessaw data u għandek ukoll l-standards ta' drittijiet tal-bniedem. Standards li huma għoljin ħafna aktar minn qatt qabel jiena ġejja minn pajjiż, pajjiż li kellu jaħdem ħafna li matul il-deċenni li għaddew biex niġildu kontra terrorizmu, f'dak li għandu xaqsam l approċ tal-pulizija, l ġdir tal informazzjoni aħna bħala pajjiż kellna noqogħdu attenti ħafna u naħdmu ħafna anka fid-dawl tal-limiti li kienu ġew imposti fuqna ma limiti huma ċari fi Spanja. Hemm tribunal speċjalizzat imsejjaħ il-Qorti Nazzjonali, l-Udjenza Nazzjonali fejn kollok esperti fuq terrorizmu u anka l-kriminalità organizzata jiltaqgħu biex jisolvu l-każijiet. Kwistjoni oħra li naħseb li fundamentali i li aġenzijiet ta' intelligence bet ma jistax jarhom f'iżolament inti trid tħares lejn ix-xogħol tagħhom flimkien ma dak tal-pulizija. Il għaliex, ħafna mix-xogħol illi huma jwettqu fil-ġlida tagħhom kontra l-kriminalità organizzata, per eżempju, dak ix-xogħol jinvolvi l-attivitajiet ta' kuljum tal-forzi tal-pulizija. Ġifiri, meta inħarsu lejn is-setat investigattivi tal-awtoritajiet u il-mekanizmi ta' kontrolli aħna għanna mwafqin irridu nikkonsidraw ix-xogħol tal-pulizija u kif il-pulizija qed taħdem flimkien ma' servizzi ta' intelligence. Illa li xillum għanna teknoloġija dispożizzjoni tagħna dan ifisser illi irridu nikkontrollaw aktar ir-riski li jista' jkun hemm għalina l-ħajja privata tagħna. Mela, x'tista' tagħmel il-pulizija, x'proċeduri jistgħu jużaw, x'protokolls hemm għal korpi tal-pulizija u l-attivitajiet tagħhom dawn huma mistoqsijiet utli il għaliex naħseb li hija resource faċli u utli li tuża x-xogħol tal-pulizija għal dak li huwa xogħol tal-intelligence. Naf li din l-organizzazzjoni waħda sistemika mhux sporadika u xol se jkompli għaddej kif inhu għal bosta snin, għalhekk irridu nħarsu lejn xogħol tal-pulizija u xogħol tal-intelligence b'mod komprensiv. Rajna anka rapporti ta'kom li tajtuna informazzjoni vitali ħafna biex inkomplu niżviluppaw il-qafas li fih jaħdmu l-Aġenziji tal-Intelligence. Però kifet rridu naraw l-interazzjoni ta' dawn mal-Pulizija. wol għandha l-Pulizija? Nasab li hemmhekk hemm lok ta' aktar xogħol. Aħna bħala membri tal-Parlament rridu nassiguraw li x-xogħol tal-Aġenziji tal-Intelligence ikun adekwat u proporzjonali. Apparti minn dan, irrid ikollna dawn il-strutturi tal-qorti tribunali imwafqin aħna nanalizzaw b'mod regolari xedin jagħmlu dawn l-aġenziji u korpi ta' intelligence. Jina naħseb li waħda mill-ikbar sfidi il-monitoraġġ ta' dan ix-xogħol. Għalhekk ix-xogħol irid isir b'mod proporzjonali ħalli l-approċċ tagħna ikun bilanċjat. Grazzi ħafna għandi dik dak jisu iktar dikjarazzjoni milli mistoqsija, ma l-kollega jista' jagħtik il- il reazzjoni tiegħu sa Franz Bundestag, eh, mill-Bundestag jekk jogħġbok, wa ċerta tal-Komitat konċernat fil-Bundestag jekk jogħġbok. Thank you, Mr. Chair. Um, and... Grazie, ħafna. Signori, ma meta aħna konna qegħdin nagħmlu l-investigazzjoni fil-Parlament fil-Ġermanja u fl-Awstrija aħna rajna li l-Awstrija s-sitet kienet affettwata f'dan l-ispinaċu għalhekk minnaħa ta' eh, l-Awstrija aħna ħassejna li dan huwa ta' żeddida partikolari għas-sigurtà nazzjonali u eh, il-ħarsin kostituzzjonali aħna skont il-Kostituzzjoni ħadna azzjoni mill-ewwel u nixtieq nsaqsi li ma miżuri leġitmi aħna nistgħu nużaw fl-Unjoni Ewropea ħalli fil-ġejjin nkunu nistgħu nevitaw każijiet ta' spjonaġġi bħal dan u l-fatt li l-informazzjoni mbagħad tingħata lill-NSA huma jagħmlu biha li jridu ħalli nevitawha. Kif nistgħu nsibu qafas fl-Unjoni Ewropea ħalli naraw illi l-Unjoni Ewropea eh, tingħata din l-informazzjoni u mbagħad irridu naraw eżattament jekk ikun possibbli illi verament aħna ninfurmaw l-organizzazzjonijiet ta' kol kontroll li huma involuti, grazzi. Thank you. Thank you for being so succinct as well. Um, and next to member. Grazie, Hafna, membru eh, tal-Parlament Ewropew Faġuni minn Franza, grazzi ħafna ċer. Jena smajt b'attenzjoni u dak li qed nifhem u li memx sorveljanza ta' sew tajba fuq is-servizzi u ma xed konsidraw il-changes fil-paradigm. Jekk qed nieħu l-eżempju tagħna fl-2007 kien hemm xi 6000 kontrolli amministrattivi kull sena. U kien hemm anke kummissjoni fiżika li kienet qed tieħu ħsieb dawn is-6000. Eh, Smiħ ta' telefonati u l-kontroll kien qed isir minn kummissjoni li ma kienitx full time. Apparti minn hekk kien hemm maġistrat li jagħmlu xogħol ieħor. Il-mistoqsija li jiena nixtieq nistaqsi lil rappreżentant tal-Università ta' Uppsala Ian Cameron intom għamiltu xi studju dwar l-assimetrija tal-mezzi għandek minnaħa e servizzi ta' intelligence li għandhom mezzi li huma eh, diffiċli ħafna li wieħed ikun jaf dwarhom, jekk tuħu l-NSA pereżempju għandek 50 elf persuna involuti mentri naħa tal-Unjoni Ewropea mxi 20 tal-luf involuti. Umbat f'dak li għandu xaqsam mal-l-oversight ikollok ftit persuni ġifiri meta kellna il-teknoloġija forsi mhux daqshekk avanzata, kellek ħafna nies involuti fix-xogħol tal-intelligence, imma bad fejn titħol oversight vera ftit nis ikunu voluti. Kif ħanamlu biex eh, insolvu din l-asimetrija? Grazzi ħafna Eva, il-Kongress ta' Deputati ta' Spanja, jek jogħġbok, rappreżentant ta' dan il-Kongress. Grazie, signor Presidente. Eh, una riflessione. Grazie ħafna sur President, nixtieq il-resaqsib qudiem daw il-membri parlamentari sur vera kif il-fatt għal xi ħaġa li aħna kollha kemm aħna qegħdin nħossu għal ċertu tensjoni bejn ir-rwolijiet tal-membri parlamentari nazzjonali jixtiequ li proteġu drittijiet taċ ċittadini u dak kelli qed jagħmlu servizi tal-intelligenza iżda minħabba l-iżvilupp tal-, -tal sessjoni aħna nafu illi dawk illi qegħdin jiddefendu id-drittijiet tar-wol tal-servizzi tal-intelligenza forsi tħossuhom daqsxejn mhumiex sodisfatti minħabba li uridu jarfu il- l inkonvenjenza tal-fatt li jista' jkun hemm kontroll politiku parlamentari tas servizzi tal-intelligenza u kien hemm ħafna skużi li aħna smajna din iċ-ċaħda minħabba il-problemi tekniċi pereżempju daqs li kieku kien meħtieġ illi bħalma konna namlu 25 sena ilu nifmu kif jaħdem il telefon per eżempju. U l-kollega Taljan qal li l-kontroll parlamentari huwa diffiċli illi jmur lilin mill-ħtiġa tal-kontroll budġetarju u l-użu tajjeb tal rizorsi u il- Membru ċek għal illi għandu jisir mill-ex diretturi fil-fat tal-Aġenzi tal-Intelligenza minħabba li għal li fil-fat il-politiċi jgħat jikkontrollhom partiti politiċi iżda jiena bħala rappreżentant parlamentari dak li jinteressani l-iktar huwa l-interessi ta' ċittadini tiegħi mhux tal-partit politiku tiegħi u jgħat membru fil-Parlament minħabba li nixtieq li ma jkunx hemm biss spjunaġġ fuq xi partit partitiku partikolari żdanka fuq iċ-ċattizajn kollha aħna għandna rwol politiku hawnhekk u għandna l-imħalfin li għandhom jawtorizzaw u jieħdu ssib dan il-proċess iżda l-parlamenti għandhom jikkontrollaw mill-perspettiva politika dan is-servizz li jagħti l-gvern bħal kull servizz ieħor li jagħti l-gvern minħabba li jekk aħna edin naraw li fil-fat din e, daw l-iskużi għet nisimaw minnaħat tal-membri parlamentari huma verament dubjużi u fil-rapport ta' Venezia din nitkellmu fuq karattru e, sensittiv u iktar tekniku. Iżdaħna għanna bosta kummintati parlamentari li jihdossib il- l-installazzjonijiet atomiċi per eżempju, jew l-enerġija nukleari. Iżda ħna qegħdin naraw illi l-parlamenti għandhom il-kapaċitajiet tekniċi sabiex jippruvaw jifmu ta' il-kontroll u t-tip ta' informazzjoni illi edda għaddejja minnaħat ta' servizzi tal-intelligenza. Għana nistawx nkunu għawek fi Brussel u nejdu li ħaniġħdu l-possibilità li aħna nikkontrollaw perspettiva politika l-attivitajiet ta' dawn l agenzijiet tal-Intelligenza. U jina naħseb illi hemm l-lok għal kontroll parlamentari u mhux qed nitkellmu fuq kontroll għal kull każ, iżda kontroll a posteriori hekk kif jiġri fil-każ ta' kull servizz li jingħata mill-gvern. Ek kif pereżempju jkunu kontrollati l-azzjonijiet tal-pulizija illi fil-fatt huma delikati wkoll fuq livell politiku għal din raġuni jiena nixtieq illi naqsam magħkom mizis kollegi parlamentari li din mhix konklużjoni tal-fatt li aħna il-parlamentari maħniex kapaċi nikkontrollaw dan is-servizz pubbliku tal-gvern minħabba illi aħna rridu nikkontrollaw dan is-servizz tal-intelligenza bħalma nikkontrollaw servizzi oħrajn inkella ċittadini jisaqsu li l-om infushom għalfejn jizisu dawn il-parlament studenti jekk ma jistawx e, jiddefendu d-drittijiet tagħhom illi ikollhom dera pubblika ġustifikata jekk huma qasbis e, u kif jħarsu drittijiet tagħna jekk qasbis huma interessati li jħarsu tagħhom l-ewwel. Grazzi ħafna sta Sophie Chair, sorry. Um, I, I'm, I'm still uh, I'm still not reached. Grazzi ħafna jkolli li ma sarraħtu li xrasi xorta wahda, jidispeċini l-kellima ta' qalbi tal-u, minħabba li din hija komplikata anke jekk ikonna regoli tajbin u qafas sa' sabiex issir din tip ta' sorveljanza, hemm partijiet kbar mill-attivitajiet ta' servizzi segreti illi mhumiex qed ikunu kontrollati għal raġuni jew oħra. Waħda raġunijiet aħna diġà semmejnija illi dan l-element transkonfinali huwa jekk intuża bħala skuża, parti minn hekk ħafna mill-affarijiet illi qegħdin jagħmlu servizzi tal-intelligenza huma jqessuhom li huma skont il-liġi. Anka l-programm ta' tortura ta' CIA kien b'xi mod permess u kien skont il-liġi kien hemm noti legali li kienu qegħdin jippermezzu illi kunem dan il-programm ta' tortura huma ħarġu l-permessi dak iż-żmien għal dan it-tip ta' programm. Kas ieħor il-ħek ta' GCHQ ta' kumpanija Olandiża fit-territorju Olandiż illi huma ma ċaħduwiex il-GCHQ issa qalu li aħna konna din naħdmu skont il-liġijiet tar-Renju Unit, ġifiri ħajkun diffiċli li aħna nagħmlu xi tip ta' kontroll jekk kollox huwa skont il-liġi. U meta rajt fil-rajt il-gazzetti ta' l-Olanda aħna rajna li issa huwa ippruvat minn membru Awstrijak tal-Parlament li il-Bundesnachrichtendienst skont il-talba tal-NSA kienu edin jamlu spionaċ fuq l-istituzzjonijiet u kumpaniji Olandiżi kif ħanamlu dak it-tip ta' kontroll allura fuq dan it-tip ta' attivitajiet. Jiena fil-fatt nixtieq li nindirizza wkoll il-kellima li kienu qabel fuq il-podium illi forsi jaqblu ma tas tiegħi. U għedin jekk fil-fat nimxu kif qal il kellima ta' qabel illi jekk huma jħossuhom li drittijiet tagħhom ma kienux irrispettati jisaw risqu l-każ tagħhom il-qorti, ħafna drabi dawn in-nies laqas biss ikun jafu li d-drittijiet tagħhom ma kienux irrispettati jom kalla l-istati membri tkellmu bejnietom. Iżda xejn minn dan ma jista' jaħdem fil-verità għandna bżonn sistemi ta' kontroll iktar b'saħħithom jiena naħseb ukoll li anka fejn għandna forum sodi ħafna ta' kontroll. Mek kien ħarsu lejn programmi tal-NSA, kien ħarsu lejn l-attivitajiet tal-GCHQ. Dan kollu, qed naraw illi mhuwiex qed jaħdem kif suppost. Ma ħsibx li aħna qegħdin bna, iżda irridu noħorġu b'xi ħaġa iktar b'saħħitha u rridu nsibu mekkaniżmu anke fuq il-livell internazzjonali jekk għandu jkun hemm kooperazzjoni internazzjonali ta' vera bejn l-Istati membri. Grazzi Sofi, issa għandna tnejn mill-parlamentari nazzjonali li jixtiequ jitkellmu. Għandna l-Hans Christian Strobl l-ewwel mill-Bundestag. Grazzi ħafna jiena xtaqt ngħid li aħna l-membri nazzjonali parlamentari nistgħu nikkontrollaw dak biss illi nsiru nafu bih u dak illi jinformawna dwaru u anka dak illi nifmu jekk pereżempju eh, nħarsu lejna nfus aħna nafu aħna maħni esperti fis-sistem tal-intelligenza u allura għandna bżonn u aħna fil-Ġermanja qed nippruvaw nagħmlu għandna bżonn l ta' l-esperti. Anna, il-Kumitat tal-Kontroll Parlamentari huwa format minn disa membri tal-Parlament iżda dan il-Kumitat hija tipprova illi jiġbor ukoll anke ħaddiema l ġejjin minn bosta sma differenti ħalli bekk ikun hemm taħlita ta' bejn esperti illi aħna nixtiequ li naħdmu magħhom u fil-fat dawn li kunu ħaddima eh, illi fil-fat huma kollegi tagħna ħalibek ta' dan il-kontroll parlamentari. U aħna nużaw l-eżempju tal kongress Amerikan fejn il-membri naħseb li hemm xi sittin persuna illi fil-fatt jistgħu jikkontrollaw is-servizzi tal-intelligenza u jistgħu jieħdu l-informazzjoni mingħand is-servizzi tal-intelligenza ħalli jikkontrollaw il-membri tal kongress Dan l-ewwel punt, it-tieni punt punti li tressaq mill-kollega tal-Awstrija kif ukoll min-naħa tal-Olanda. Aħna kif nistaw naraw li dawn is-sigriti legali huma legali jekk dawn jinżammu s-sigriti. Per eżempju, huwa illegali anka skont il-liġi Ġermaniża illi l-istituzzjonijiet Ewropej tal-Unjoni Ewropea u gvernijiet tal-punent tal-Ewropa ikunu spinati il-gvern Ġermaniż jista' jżomm lilna informazzjoni dwar dawn l-attivitajiet illegali ta' spjonaċċu jiena nixtieq ngħid illi sigriti illegali ma jistgħux jibqgħu sigriti minħabba illi dawn għandhom isiru pubbliċi għandhom jkunu prezentati qoddim il-Parlament ħalli bekk aħna nkunu nistaw naslu għal konsegwenzi. U t-tielet punt, Edward Snowden għallina l-koll huwa eżempju ta' laffajiet affarijiet kif inbidlu minħabba li l-mod ta' kif huwa pubblika dawn id-dokumenti wara dak l-avveniment aħna nafu ħafna iktar milli konna nafu qabel. Allura ma nistgħux naslu għal konklużjoni li aħna għandna bżonn regolament Ewropew għal whistleblowers nies li jiddeċidu sabiex jipproteġu il-drittijiet fundamentali ħalli nipproteġu l nafusna anka mill-teddidiet kif ukoll mill-rejati gravi u dan isir mhux biss l-Istati Uniti e, nippermettu li dawn in-nies ikunu jistgħu jagħtu informazzjoni li għandhom id-dispożizzjoni tagħhom u jinformaw lil pubbliku ma tasbux li għandna bżonn leġislazzjoni bħal din minħabba l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea diġà tkellmet fuq każijiet fuq dan meta kienu eh, kien hemm każijiet fuq sigriti pereżempju eh, kummerċjali jew inkella kien hemm informazzjoni tal-kumpanija illi mbagħad ħarġu għal pubbliku. Aħna rridu niggarantixxu id-drittijiet ta' dawn in-nies illi jiddeċidu li jikxfu skan xi tip ta' skandli u kif ukoll xi tip ta' frodi li kunet isija naħseb li għanna bżon iva leġizlazzjoni bħal din fuq il-livell Ewropew. Grazzi ħafna ziz kollega. Eżis kollegi, eżin ħajs li l-arloċ u naħseb l-ridu noqogħdu attenti bil-ħin li għandna dispożizzjoni tagħna fin-nofsija ħanieqfu għall-ikel u allura nixtieq illi nagħti l-opportunità l membri tal-panel sabiex iwiġbu il-mistoqsijiet u l-kummenti tagħkom. Waħda rajt illi kien hemm ħafna nies li jixtiequ jitkellmu, allura nixtieq illi nagħtikom minuta jew tnejn bħala massimu sabiex jistaqsu l-mistoqsija tagħkom ma nafx intom x'tib ta' limitazzjonijiet għandkom għall-interventi tagħkom naf li fir-Renju Unit m'hemm l-ebda limitu. jekk nimxu kif jimxu fil-House of Commons gur illi ħanibqaw hekk sada fil-ħodu. Nasib fil-Ġermanja żgur li għandhom ċertu limiti. Inti skoċċis, eh, naf li fil-Parlament skoċċis ma tkomx restrizzjonijiet tal ħin li għandkom dispożizzjoni tagħkom sabiex titkellmu nibdew b'żewġ minuti. U nibdew bil-koordinatur tal-PPE mill-Ġermanja. Nibdew bik, Monika, jana raw kif se nimxu. Ma xtaqx l-impoġġi dan it-test hekk Monika, xejn personali toħodni xħazin, imma ħanħalli fidejk bħala koordinatriċi tal ppf e isem il-Ġermania sabiex titkellem. Iva, Klod, żewġ minuti huma biżejjed l-essenza fil-flix kien iż-żare ta' ġifiri kun tajjeb li jena nżom fil-qosor. Mela, aħna irridu naraw kif nistgħu naraw li nużaw il-tarif tal-esperti jew kif deċidejna fil-kas ta' Swift li kunem l-imħalfin li kollom informazzjoni dispozizjoni tagħhom mbagħad jinformaw lill-Parlament Ewropew. Jina naħseb illi jista' jkun verament piżiet fuq il-membri nazzjonali li huma jasbu li għandhom il-possibilità li huma jkunu jafu eżattament l-osma ta' sigurta l-iktar Għanna l-esperti fil-dispozizjoni tagħna li fil-fatt jieħdu ħsieb dan ix-xogħol issa jekk aħna eh, fil-fatt eh, sur xtroble nitkellmu fuq is-sigriti illegali naħseb li rridu naraw l-ewwel net kif wieħed jista' jiddefinixxi sigriti illegali, naħseb l ewwel qabel kollox irridu ngħidu illi dawn is-sigriti potenzjali li fil-fatt eh, joħorġu servizzi segreti u dan għandu xaqsam anka mal ċertu metodi li għad jintużaw nasib illi fil-fat zgur li mux ħajkun ħadd li ħajappoġġi dan it-tip ta' metodi ta' tortura per esempio kif issemma aħna nasbu illi din mhix xi ħaġa xir, apparti minn hekk u importanti li nkunu trasparenti jekk aħna l-membri nixtiequ li nkunu trasparenti li jdu nikarantixxu dan mija minħabba il n noqogħdu attenti l informazzjoni li tingħata lilna mbagħad ma tispiċċax fil-mezzi tax-xandir minħabba li awtomatikament aħna nafu illi fil-fatt din l-informazzjoni tingħata lilna u min jagħtina jkun jaf illi din tista' toħloq ċertu problemi jekk toħroġ fil-pubbliku ġifieri aħna rridu nżommu ma' regoli aħna wkoll U dwar il-kwistjoni tal-whistleblower, jina naħseb li huwa importanti li jkollna l-whistleblowers, iżda fl ma nistgħux nigglorifikaw dawn il-whistleblowers u nagħmluhom ishom qaddisin, aħna nirridu naraw illi rridu narfu fil-fatt imġiba li mhijiex skont il-liġi u jekk ikun hemm ċertu Eh, maffariet li rridu n-informaw il-membri nazjonali, aħna rridu ninformaw, iżda rridu naraw li noqogħdu attenti ħalli fil-fatt dan ma jinferix mbagħad fil-pubbliku. Jiena naħseb li fil-każ tal-NSA dan il-tqal fil-fatt mhuwiex skont dak eh, ġara, naħseb li kien hemm numru fil-fatt ta' informazzjoni illi ħarġu mill-servizzi Ġermaniżi ta' intelligenza u tal-NSA u li forsi enu għal kjarifika ta' ċertu għati. Jena nasib li għanna jkonna perspettiva ta' xejn um, differenti u mux ikonna kampanja wahda b'messaċ fija, iżda għanna li tukonna opinjoni li tkun speċifika skont il-każ. Grazzi ħafna sanna l-Peter Pilz mill-Parlament Awstrijak. Grazzi, għet nitalem kif nizom daw il-bottuni, skużawni. Mena l-kollega mill-Olanda naħseb li diġa prezentatni jiena il-membru illi b'mod regolari jgħat nipublika il-dokumenti tal-NSA u tal-Aġenzija tal-Informazzjoni tal-Intelligenza Ġermaniza u jiena fil-fat nishtiq nitkellem fuq dak li tkellem dwaru Christian Strubele. Jiena naħseb li hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-kooperazzjoni fuq dawn l-attivitajiet. U aħna nafu li ħafna mill-attivitajiet huma kriminali. U jiena qed nara wkoll illi e, il-membri ta' l-Awstrija kif jistgħu fil-fatt Eh, ma jipubblikawx dawn l-informazzjoni sabiex aħna nagħmlu x-xogħol tagħna parlamentari. Apparti minn hekk aħna rridu niġġieldu kontra l-azzjonijiet illegali tal-NSA u tal-BND, mhux biss kontra l-Ġermanja, iżda l-kooperazzjoni fuq il-livell Ewropew rridu narfu jekk jaħdimx tajjeb jew le. Ħanħalli barra din il-kwistjoni tal-NSA u tal-BND u ħnu referi għal problema oħra. Aħna fl-Awstrija wasalna għal-konklużjoni illi il-difiża kontra l-ispjonaġġ ma jaħdimx tajjeb jekk aħna qegħdin naraw illi fil-fatt għandna parti mill servizzi tal-intelligenza li huma involuti f'dan kollu jiena qed nara illi fuq livell internazzjonali fin-naħa tal-Polent tal-Ewropa aħna qisna familja u qed naraw li fil-fatt jiena nista' niskopri li min hija għandi hija f'Berlin u għandi jisu hija ieħor fi Vienna u fil-fatt jiena ma nixtieqx illi nkun fil-li l ahwa tikunu qed hemm spinaċ fuqhom minn mill-aħwa stess, ġifieri aħna familja hawnhekk u rridu noqogħdu attenti minħabba din hija sitwazzjoni nsabu fiha fil flawstrija u għalhekk din id-diskussjoni ma nistgħux biss immexxuha fuq eh, il-kooperazzjoni tal-tana ta' bejnietna, iżda jekk huwiex permess illi aħna nkunu nistgħu Eh, nifirdu id-difiża kontra l-ispjunaġġ mill-servizzi tal-intelligenza u l-kontroll demokratiku li hemm bżonn li jsir. Grazzi ħafna issa għandna l-Katrina Ċiniċi mill-Italja bħala membru tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Nixtieq ringrazzja lill membri kollha li parteċipaw f'dan id-dibattitu Minħabba li qalu ċertu affarijiet li huma verament interessanti fuq suġġetti li jolqotna l-kol. Minħabba li meta għadna din nitkellmu fuq s-sefiz tal-intelligenza din nitkellmu wkoll fuq is-sigurtà tal-pajjiżi. din nitkellmu wkoll fuq is-sigurtà illi kolla bżonn illi aħna n-intervjenu iżda dan jistaw immissu drittijiet ta' ċittadini l-ewwel qabel kollox id-dritt tal-privatezza ġifieri Jina naħseb li dak li ħanamlu fuq dawn l-attivitajiet li huma importanti u ewlenin hemm bżonn li jkunu kontrollati xorta waħda dawn l-attivitajiet. Naħseb li huwa interessanti dak li qal professor Cameron dwar dan dan għandu jkun kontroll minn naħa ta' organizzazzjonijiet speċifiċi li jumbat Eh, fihom irid ikun hemm il-maġistrat jew l-imħallef li għandu rwol importanti ħalli iħares illi fil fat drittijiet kienu rispettati u li jistgħu verament jagħtu kontribuzzjoni tajba. Issa jina nixtieq ngħid jekk eh, jiena nixtieq naraf ukoll li hemm ċertu attivitajiet li huma eh, legali u jistaw ikunu każijiet transkonfinali jaffetwa bosta pajjiżi u allura jiena f'każijiet bħal daw kont qed naħseb jekk hemmx bżonn illi jkun hemm koordinazzjoni mhux biss tas-servizzi tal-intelligenza aħna naħsbu li dawn huma komplessi anka fil-kuntest tal-attività tal-kontroll stess. X'għandu jagħmel il-Parlament Ewropew taħsbu sabiex jagħmel dan ix-xogħol. Jiena tal-fema u nixtieq li resaq fi panka lilkom, naħseb illi ħaġa nistgħu nagħmlu tista' fil-fatt tkun ibbażata fuq il- Kunsil tal-Ewropa għall-aċċess ta' dokumenti uffiċjali, forsi nistgħu nibdew b'dawn ir-regoli, b'daw l-indikazzjonijiet illi aħna eh, għanna previsti għawek dwar l-aċċess tad dokument forsi nistgħu nimxu fuq dan il-mudell ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nużaw wieħed mill-istrumenti għall ċestel tal-kontenut. Unkella jekk nistaw xnużaw dan kollu kolsa sabiex nimmaġnaw li jkun hemm kontroll demokratiku li jista' jirrappreżenta koordinazzjoni iktar ġenerali dwar dawn ir-reati fejn is-soltu eh, jintervjenu reati tal-intelligenza dawn huma reati kriminali u illegali l-ħafna drabi jinvolvu ktar minn pajjiż wieħed. Grazzi. Thank you, Katrina. And our final speaker, um, appropriately from... Grazie, Caterina. U issa l-ħar kellim il-kollegi parlamentari mill-Portugal, il-President tal-Oversight, Fernando Negra. Grazie, President. Fil-qosor biex eh, inkompli mill-kollega Sanchez tal-Kongress Spanjol u essenzjali li kunem kontroll tal-Parlament, kontroll politiku. Dan huwa importanti għaliex il-parlamenti eh, iridu jirrappreżentaw din il vizjoni differenzjata ta' soċjetà minnaħa ta' sikurta imma anki fuq il-libertajiet individuali u drittijiet individuali. Il-Parlament ma jistax ma mandux jinjora din il-parti teknika għandu jaċċetta il-pariri tal-korpi esperti eh, imħalfin maġistrati, esperti legali, eccetera, għandhom jirrapportaw lejn il-Parlament. U bekk il-Parlament u bat ikollu l-kondizjoniet xirqa biex ikonem risposta teknika u politika ai problemi illi ikun qed faċċa eh, fuq il-ġbir u il-proċessar tal- informazzjoni. Grazzi anche tal-li tkellim fil-qosor, istur stukki, anke edin tard. Grazzi, President, fil-qosor ħafna, jena xtaqt l-opinjoni fu limitu importanti fu il-kontroll reali ta' ċerti komitati parlamentari li ma jkunux jistaw jaċċedu għal informazzjoni speċifika fuq ċerti problemi meta dawn ikunu maħluqa minn informazzjonijiet illi qed jiġu minn servizzi ta' intelligence ta' pajjiżi oħrajn u ħafna drabi ma nifmux l-istruttura u ma nifmux il-background ta' dawn l-attivitajiet u anki ma nifmux jekk kiexem ksur tar regolament u nishti eh, l-opinjoni tal-panelist fuq dan il-punt. Grazzi kollegi, anki tal-li kontu disciplinati ħafna fil-mistoqsijiet ta'kom u t-rispettaw il-ħin. Nishtiqkom tħarsu lejn il-rizoluzzjoni parlamentari anki il-mistoqsija diffiċla s-njura Holmajer fuq il-whistleblowing din il-rizoluzzjoni votajnija mod orizzontali mill gruppi politiċi kollha. U hemm ħafna kwestjoni sensitivi bħal dan. Jekk idkom ma qrajtuhiex ir-riżoluzzjoni tagħna, nitlobkom nappella li taqrawha, taqrawha. Ma nista' nerġgħu nisimgħu mingħand il-Professur Kamerun biex jgħidilna risposti tiegħu. Grazzi. Ħafna mistoqsijiet u jiena kuntent ħafna għax turi kemm hawn interess fil-kwestjoni L-ewwel kwistjoni hija il-Pulizija u l-Aġenzija ta' Intelligenza. Jiena hawnhekk nappella b'mod qawwi dawk li huma interessati jaqraw l-2000 il-rapport tal-2007 tal-Konvenzjoni ta' Venezia li titkellem fuq il-funzjoni ta' sikurezza interna. Hemm diskussjoni twila hemmhekk f'dan id-dokument. Il-politiċi jħossu illi <laughs> anki meta dokumenti kun ta' sena ta' ġemajlu e- e- e- huwa superat, imma jena għet nitlok għonek tħarsu li dokumenta l-2007 li huwa verament valla pena. Umbat, e, tkisni raġun li, dinja kwestjoni simpli, sempliċi ħafna, kif jgħajdu l-Amerikani. Għamel is-somom jekk għandek e, aġenzija ta' intelligence kbira ħafna, ma tistax tagħmel supervizjoni e, billi kunem korp zaħir. Il-korp ta' intelligenza jkun kbir, ma jistax kollu korp ta' kontrol zaħir. U eh, eh, għanna eh, fl-Ingilterra għanna korp illi illi verifika l-operat tal-GCHQ il-ħin kollu seba ġranet fuq seba f'kull ġimma. Umbat, umbat hemm kwistjoni oħra li eh, hemm ħafna nuqqas ta' ftehim fuq dak li qed nipprova ngħid eh, fuq dak li qed tajt il-Kommissjoni ta' Venezia fuq il-oversight eh, parlamentari. Hemm sensitività kbira mill-kollegi ta' Spanja u tal-Portugal fuq din il-kwistjoni għax huma huma huma ġildu għal kontroll demografiku demokratiku, demokratiku u għal-parlamenti taħħom u għal daqstanti jekk wieħed jiġi u jgħid li l-Parlament m'għandux jagħmel da. Huma huma sensittivi ħafna, mhux qed ngħid il-Parlament m'għandux jagħmel din il-funzjoni. Hemm modelli differenti u kull pajjiż għandu jiddeċidi x'inhu l-modell tiegħu li ma wieħed jippreferi. Hemm diffikultajiet partikolari jekk il-parlamenti se jħarsu lejn il-signal eh, eh, eh, intelligence, il-sorveljanza strateġika hemm sensibilitajiet kbar u partikolari. L-ewwel net eh, hemm bżonn naċċettaw illi l-autorizzazzjoni jsir minn korp oli ibridu minn mħalfin, eccetera. Jistaw ikun hemm ukoll parlamentari permanenti fil-komitatu dawn jistaw jiġu mażulin b'modi differenti. Il-partiti politiċi jistaw jaħtruhom u il-korp jista' jkun responsabbli lejn il-Parlament bħal men fil-Ġermanja. Għal dastan sem ħafna modi differenti biex jorbtu dan il-korp partikolari lejn il-Parlament. Aħna namlu regolamenti fuq il-reattori nukleari u maħniġ esperti fuq fuq dan. Imma e, jamlu l-Parlament jieħdu l-esperjenza menant l-esperti e, barranin u mbagħad jagħmlu l-liġi hekk jagħmlu hekk kollha e, il-Parlamenti għandhom leġittimità demokratika imma dana issir anki fl-Ispanja edkom ma tmurrux u tikkontrollaw id-dettalji e, e, tal-reatturi nukleari. U għonek qed nitkellem propju fuq dan E, e, din hija l-kwistjoni li tirgwarda data protection. E li tmur tħares lejn li dettaljati. U dana jista' jsir minn dan il-korp ta' esperti li huwa marbut mal-Parlament. U dana jista' jagħti fl-istess ħin l-esperjenza u l-autorizzazzjoni demokratika, l-leġittimità demokratika li jkunu jistgħu jħorsu lejna fid-dettalj. Jiena minix kontra parlamenti, wara kollox qiegħed e, hawnhekk ġo parlament. U din il-kwistjoni tal-ispjonaċ fuq iċ-ċittadini propri. Din hija diffiċli din il-mistoqsija. Għax anki ċittadini stana stess jistgħu jkunu teddida lejna u lejn il-pajjiżi tagħna. U diġà tkellimna fuq il-foreign fighters, eccetera. Nistgħu dan nagħmluh billi billi jitneħħa jitneħħew iċ-ċittadini u d-dejta tagħhom illi marru f'pajjiżi oħrajn. Però dana mhux qed jgħin il-fatt li dejta anki ta' trasferiment ta' dejta minn pajjiż għal ieħor. Per eżempju, anki soluzzjoni partikolari hawnhekk illi ikun hemm eh, dmir partikolari illi jieġi inkluż fil-leġislazzjoni illi ma jiprojbix din il-funzjoni imma illi qabel ma jiġi trasferiment, qabel ma jisir trasferiment ta' data, eh, aħsbu għazow. Meta wieħed jirċevi però data minant pajjiżi oħrajn, dawn id-data jistaw jiġu użati jekk id-data jirrispettaw l ħtiġijiet bil-liġi, skont il-liġi. Għal da sant affarijiet li jistaw siru, però eh, però l-iktar ħaġa importanti hija li wieħed jaċċetta li anki l-barranin għandhom ċerti drittijiet ta' privacy. U fl-aħħar nappella lilkom li tħalsu li taqraw il-Konvenzjoni ta' Venezia tal-2007 u anki l-aġġornament tal-2015 għax eh, eh, huwa importanti ħafna fuq il-Signals Intelligence, però għandu jiġi ma' ma moqri flimkien ma' rapport oriġinali. Is-Sinjura e, Antvelt kelmet fuq il-fatt li e, l-oversight mhux biżejjed u tkellmet fuq il-programm ta' e, rendition Amerikana li hija verament ħasra. Hawnhekk naħseb li nistgħu nispjegaw għadha billi ngħidu illi l-oversight ġi maqbus jekk inħarsu lejn ir-rapport tas-Senat. L-oversight kien jeżisti però abżuħ apposta bħala riżultat ta' pressjoni politika. U, u dina kienet il-problema. U anki il-leaks illi illi eh, waslu lejn il-media eh, minn naħa tal-uffiċjali ta' CIA mhux qed ġustifikom. Etnajt eh, sempliciment sempliċement li kien hemm leaks meta mbagħad nitkellmu fuq l-NSA, il-problema hemmhekk hija il signals intelligence ma ġietx konsiderata illi qed effettwa l-privatezza bl-istess mod. U naħseb li l-lum iktar naċċettawa din il-kwistjon. Is-signals intelligence mi ma tirrigwardax il-privatezza e, edha e, e, hija kwistjoni ta' prekursuri ta' ehm, armi ta' ehm, ta' distruzzjoni ta' massa, eccetera, u marmi kimiċi u eh, u issa issa miktar sensitività fl-Istati Uniti u għalhekk huma eh, ħatru eh, kumitati speċjali biex jħarsu lejn di. Jekk inħarsu lejn il-sorveljanza parlamentari fl-Istati Uniti, fl-Istati Uniti hija frammentata hemm nies importanti li qegħdin jagħmlu ħidma tajba, però mhix effettiva kif nittamaw. U għan ħafna raġuni raġunijiet illi huma anki inklużi fir-rapport ta' Venezia. Għal daqstant il-supervizjoni parlamentari ma ħadmitx kif suppost kienet taħdem u dana ma jfissirx illi eh, għandha rwol importanti politiku u li l-ministri għandhom ikunu accountable, però l-ministri jistaw dejjem jistaħbaw u jgħidu li dan huwa dokument segret u jaħarbu mill-kwistjoni. Dr. Rottmeyer. Please go ahead. Thank you, Chair. Eh, Sir Rottmeyer, grazie Presidentu, grazie anche tal-mistoqsijiet interessanti ħafna. Jiena nishtiq nitkellem fuq tliet punti pratikament. Jiddispjaċini li mhux se nirrispondi għal lejn l-istoqsijiet kollha li għamlu li. Imma ħafna minnhom diġà ta' risposta il-professur Cameron. U importanti ħafna li nitkellmu fuq relazzjoni bejn il- il-polizija polizija tal tal-liġi u il-servizzi ta' intelligence. Mux fasli li wieħed janalizza dettalji ta' rapport għal raġunijiet speċjali, speċifiċi, għax din ir-relazzjoni ħafna drabi miex ċara lanqas fil-liġi u il-relazzjoni xerqa u l-bidliet mumiex miktubin fil-liġi. U dina hija waħda mill-kwistjonijiet. Nista' nasal l-istess konklużjoni fuq il-relazzjoni bejn is-servizzi ta' intelligence. Anki hawnhekk dan huwa qasam li rarament jiġi trattat bil-liġi. F'ċerti stati membri, infatti, huwa maruf mod ċar illi dawn huma elementi assolutament ta' top secret illi ma jistawx jiġu taħt il-liġi. Għal daqstant, is-soluzzjoni teżisti f'ċerti stati membri, però naturalment il-korp ta' oversight nazjonali għandu ikollu l-possibilità illi jikkonsidra għall-anqas l-aspetti ta' ricezzjoni tal-informazzjoni biex ikun jista jevalwa jekk sarux ċerti verifiċi biex jizguraw illi il-drittijiet fondamentali ġew rispettati minnajr ma jibat l-intelligence. Jina unishti nala fuq din il-mistoqsija interessanti ħafna t gwarda il-kunċett tax edin namlu fuq il kunċett tal fat tal-operatività ħafna drabi miex ma nafux jekk kiex permessa jew lem il-liġi. U forsi hemm wis eh, pis fuq il-djufijiet tal-oversight f'ħafna mill-leġislazzjonijiet tal-Istati membri, u nixtieq nieħu pass lura. U inħares u nikkonsidra il-test tal-liġi. Jiena naqbel illi hemm bżonn li jkun hemm ftit xi ftit flessibilità biex Is-servizzi jkunu jistgħu jaqdu dan id-dmir. Imma hemm elementi eh, fondamentali, jiena tkellimt fuqhom anke fil-preżentazzjoni tiegħi fejn, eh, xiftit ta' ċarezza u accettazzjoni ta' definizzjonijiet se jagħtu il-possibilità li l-korp eh, ta' oversight jifmu il-mandat ta' dak illi l-aġenziji ta' intelligence jistaw ma jistawx jgħamlu. Għal daqstant irridu nerġaw lura u naqraw leġislazzjoni għal dawk il-pajjiżi li qed jagħmlu riformi bħalissa tal-leġislazzjoni tagħhom, nistaw namlu verifika biex naraw jekk dan il-bilanċ ġiex miksub bejn flessibilità u ċarezza. U biex eh, anki nireferi għal konklużjoni ta' Sur Bigford, eh, illi l-istati membri illi waslu għal livell tal-lender però mhux ta' class judgments ma naħsibx li wasanna f'dan il-punt. Jien qed nitkellem fuq riżultati preliminari ma jien żgur illi il-ċarezza neċessarja fil-sistemi legali diġa hija preżenti fl-istati membri. Grazzi, grazzi ħafna u grazzi tal-li tkellim fil-qosor u rispettajt anki l-ħin Mela kollegi nirringrazzja lilkom, nirringrazzja l-kull minn kien prezenti għaw, nirringrazzja lilkom tal-li ftaħtu il-sessjoni u tal-li ħattu sem b'dan il-mod eh, miftuħ. Sen nerġaw nibdew issa fis-setej u nofs biex nidħlu iktar fil-forz dan il-kwestjonijiet u nishti nfakarkom illi il-workshops war l-ofsinar se jkunu skont chat and house rules biex jipermettu il-opinjoni ta'kom, anke l-esperienzi ta'kom ta' kuljum fil-parlamenti ta'kom mod partikolari. U anki eh, l-istaff li huma qed eh, jakkompanjaw delegazzjonijiet eh, jistgħu jiġu fil-laqa tal-istaff bejn l-erba u l-erba u nofs fil-kamra ġan 4Q1. Dinja laqa speċjali għall-akkompanjaturi. U din għamilni apposta għalikom bejn satej u satej u nofs. Ek tridu ktar informazzjoni, e, staqsu lill-segretarjat. Mela dik hija prezentazzjoni fuq il-Network Ewropea tal-Supervisur eh, Nazjonali. u għal-kollegi l-oħra li għaw għamnek fil-kamra, nitlokkom tkunu għaw puntuali bi satej u nofs biex inkomplu il-konferenza ta' U nawguralkom li tamlu pauza tajba u tiġu xtar u nirringrazzjakom tal-diskussjonijiet eccellenti. Fitatejo nofs mela għawnek. Grazie.